Allora. Buonasera. Il-lejla tajba, naħseb diġa bdejna kemm xejn tard, għalhekk naħseb huwa xira nibdew bil-ħidma tagħna u ser nsellem lil kulħadd, kull persona li qiegħda preżenti hawnhekk, hawnhekk għandna prezenti il-membri tal-kommissjoni, nibda bil-ewwel puntat l-agenda tal-lum, għanna l-adozzjoni tal-abbozza l-agenda, jek ma' adozzjoniet, mela nistaw naddottaw l-agenda tana tal-lum. Mela, mill-ewel nista' naddi għal l-illustrazzjoni tal-proċeduri li ser jinsegwu f'din eh, is-seduta tal-kummissjoni tal-kummissjonijiet tal-kumitati, skużawni, eh, dawma miftuħa għal membri kollha tal-Parlament Ewropew għall-artiklu 204 skont ir-regolament il-petizzjoni, il-Kumitat tal-Petizzjonijiet irċeva sitt kandidaturi għal ombudsman tal-Unjoni Ewropea u fostom eba minnhom kienu aċċettabbli għal rekwizjudi li kienu mitluba għalhekk illum aħna ser inkomplu għal smieħ ta' tliet kandidati li huma aċċettati, ammissibbli biex li ħajjin stemaw skont aġenda alfabetika, ġifiri l-ewwel ser ikollna sur Bottoli, umbat ser ikollna s sur Diamanduros, umbat is-sur Monet. Għal kull kandidat ser tiġi assenjata sija fejn kull persuna tkun tista' tippreżenta ruha u anki twieġeb għal mistoqsijiet tal-deputati wara l-ewwel 15 minuta dedikati għall introduzzjoni ta' kull kandidat ser nibdew bl-ewwel round ta' mistoqsijiet u ser nagħti il-kelma lil kollegi billi nsegwi is-sistema don't. Imbagħad ser ikun hemm 15 il-minuta għal proċedura taħt li taqa' taħt il-KGDI. fuq is-sit eh, tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet preżenti u dawn deġa ġew pubblikati wkoll l informazzjoni kollha marbuta mal-proċedura li sart ittieħed, jiġifieri kull kurrikola tal-kandidati li huma ta' dawk li ġew aċċettati u dawk li ma ġewx aċċettati. Hemmhekk daħħalna l-mistoqsijiet li ġew mistoqsija lil kull kandidat u għandna ir-risposti tagħhom stess. Mela, ħanibdew b'din l-audizzjoni, pero għawnek għadġa għanna ammonta informazzjoni ħaksibna permezz ta' din il-proċedura preliminari minn kull kandidat. Fl-aħħar ta' l-audizzjoni tal-lum, ismiħ tal-lum, imbagħad il-kumitat ser joħroġ parir li ser jiddaħħal fiħdan il-presidenza tal-parlament sabiex bekk ikunu nistaw insegwu l-proċedura ħarrija għal kalendar, kalendarizzazzjoni tal-vot umbat il-ħatra tal-Ombudsman Ewropew. Jekk ma' aktar interventi jew objezzjonijiet dak il-każ jani niftaħ ismiħ u nsejjaħ l-ewwel kandidat, is-sur Vittorio Bottoli. non c'è. <laughs> Sur Bott li jider li mux ija tawnek, forsi daqt jider, mux, mux ma rifjutax il-kandidatura daqt ġej. Benvenuto. nil awk Sur Bottoli, ħantuħ xiftit minuti sabiex ikun jista' jpoġġi bil-qeda. U nerġgħu nirrepetu mela li Sur Bottoli ser jibda bi prezentazzjoni għandu 15 minuta biex bekk jintroduċi il ħat il-kandidatura mbagħad timfetaħ il-fażi tal-interventi minnaħa tal-membri tal-kumitat. Mela natu l-kelma lis-sur Bottol, jekk jogħġbok. Mela, onorevoli President, onorevoli membru deputati, membri tal-Kumitat. Mela, l-ewel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom tajtuni l-opportunità wara l-ewwel selezzjoni biex niderawnek qudiemkom. Din l-introduzzjoni ser tkun intenzjonata Mela, bl-esperienza tijajna sissa tal-limt li permessa diskussjoni, dibattitu l-aktar mod effettiv biex nwessaw nitkellmu aktar fuq is-suġġetti li intom ser tażlu sabiex bekk aħna ikollna nkun nistgħu nevalwaw il-persuna li għandkom qudiemkom. U dan huwa l-aħjar mod biex tħallu spazju għal kwistjoni oħra li intom ser tħossu li hija eh, tixir il aktar attenzjoni. Din hija lezzjoni fl-istorja ta' drittijiet tal-bniedem li normalment jiena nuża biex nagħlem l-istudenti tiegħi għaliex intom bħala membri tal-Parlament Ewropew u membri ta' dan il-Kumitat familjari perfettament mal-forma partikolara ta' protezzjoni mhux ġudizzjarja ta' drittijiet tal-bniedem ikkaratterizzata mill min kontroll aċċessibbli ġust ta' amministrazzjoni pubblika. Mill-esperjenza tiegħi u anki għarfien dwar dan is-suġġett, intom għandkom ukoll is-CV tiegħi u l-fatt li jiena hija hawnhekk qudiemkom ifisser li intom ħassejtu li dan huwa xira li hija hawnhekk. Mela għal aktar kjarifika jiena jiet kompletament għad dispożizzjoni ta'kom u barra minn hekk jina diġa u ġibt bil-miktub għal ċertu kwistjonijiet speċifiċi fuq sfuġġetti relevanti. It-tweġibiet tijaj jirriflettu fuq il-prioritajiet li għandi sabiex intejbu is-servizz moti minnaħa tal-Ombudsman. U, u biex bekk natu l-Ombudsman l-aħjar viżibilità possibbli. Madara kollu numru ta' konċetti varjati li huma fundamentali u għalhekk għandhom ikunu repetuti. Il-arfin formali ta' drittijiet tal-bniedem li nsibuha preżenti fil-Kostituzzjonijiet kollha tal-Istati membri, dan biss però mhux biss mux, mux, eh, mux, mux tajab biex niprovdu tali drittijiet. Għalhekk din il-protezzjoni u hawnhekk qed nitkellem mod ċar dwar dik motija min-naħa tal-ombudsman mhix l-istess f'kull stat membru jew f'kull reġjuni. U fil-fatt hemm diskriminazzjoni evidenti bejn stat u ieħor, reġjun u ieħor. Waqt l-aħħar laqa fi Florence, fi Firenze, fil-Istitut tal-Ombudsman Ewropew rajna li kien hemm xera ta' tħassib. F'ħafna reġjuni u pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea uħut minnhom uħut mill-Ombudsman ġew tneħħija minneħħija bil-liġi. Oħrajn ma kinux konfermati mill-ġdid fil-waqt li oħrajn id-dajfu fil-rizorsi finanzjari u anki fil-rizorsi umani tagħhom dan juri li l-ombudsman kollha ma Idiqna ma fajt li l-ombudsman ilhom jafun bihom b'ħafna żmien. Mela ċertu mistoqsijiet iridu jiġu risposti. X'inhuma il-kawżi ta' din ix-xejra negattiva? It-tieni mistoqsija xandu jagħmel l-Ombudsman Ewropew dwar dan kollu? Mela, rigward l-ewwel kwistjoni, ir-raġunijiet għal dak l-affarijiet kollha li qed jiġru maċari għal dawk kollha li trattaw mal-drittijiet tal-bniedem u għandhom kuntatti ta' kuljum mal-amministrazzjoni pubblika. Għalhekk għandna narfu li il-Parlament u l-amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali huma strutturi maħluqa mill-persuni, mill-ċittadini sabiex bekk ikunu jistaw jiksbu dak li hu neċessarju sabiex imexxu l-pajjiż u anki għal-ġit tal-pajjiż. Però la darba dawn jinħolqu u dawn l-istrutturi, l-istrutturi jistaw jisiru sovrani, organizmi sovrani biex najdu hekk. U mhux biss foqsma limitati, però bċertu ċertu elementi ta' universalità. Għalhekk f'dan l-istadju huma jifqu li jkunu strumenti ta' ċittadini għan-nies u il-persuni siru strumenti għall-iżvilupp ta' dawn l-istess strutturi. Iċur fi klim il-klassi li għedet tmexxi ma tkunx donna kapaċi biex tkompli tagħmel id-dmir essenzjali tagħha li li tissodisfa bħala korp jew entità strumentali biex tilħaq u taqdi l-ħtiġijiet tan-nies. Entità primarja u anki e, entità ta' sovranità. Dak li għandu xieqsa ma' mistoqsija tini kwistjoni. Irridu nsibu soluzzjoni huwa evidenti fil-fat li iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea ma tistax tiġi diskriminata għaliex huma għandhom l-istess ċittadinanza bħala xi ħaġa komuni. Għalhekk huwa neċessarju ferm għall-istituzzjonijiet u l-entitajiet li jittrattaw ma' drittijiet tal-bniedem u anki protezzjoni tagħhom. U għalhekk l-ombudsman għandu jkun bħal ħolqa mal-Unjoni Ewropea. L-ombudsman irid ikun aktar viżibbli u punta influenza bħala punta referenza speċjalment meta jkun hemm diskriminazzjoni. Ir-rwol tal-ombudsman ser tkun ħajkun iktar importanti jekk ikun hemm ftehim anke minħat tal-Parlament u b'mod partikolari flimkien f'dan il-kumitat. Jiena konxju li wara 10 snin ta' dedikazzjoni sħiħa lejn iċ-ċittadini tar-reġjun tiegħi u anki tal-pajjiż tiegħi l-impenn biex niprovdi servizz effiċenti u enerġetiku irrid ikun wieħed aktar b'saħħtu. Dan il-moment dan il-moment ta' sfidi u anki dan il-moment ta' opportunitajiet li il-protezzjoni ta' dritt tal-bnidem toffri u ma' kruċjali għal aktar integrazzjoni Ewropea b'saħħitha. Onorevoli, Onorevoli President, jien qasser nagħlaq l-introduzzjoni tiegħi. Pero jiena naħseb li aspetti importanti oħra nistaw nanalizzawhom f'aktar dettal u dan joħroġ mill-mistoqsijiet tiegħek. Onorevoli President, issa jina ser insaqsik biex tkun biex nkun nista per, ikolli permess li nuża l-lingwa tiegħi. Minħabba in-natura delikata ta' dan ismieħ, għalhekk huwa neċessarju li nevitaw riskju li niġu miżinterpretati. Għalhekk bħala kwistjoni ta' rispett lejk, jina nixtieq nassikura li ser nesprimi ruħi kemm jista' jkun korrettament, grazzi. Ringrazziamo Vittorio. Mela nirringrazzjaw is-Sur Bottoli għal introduzzjoni tiegħu, ovvjament u jista' jwieġeb il-mistoqsijiet eh, bit-Taljan bla dubju, għalhekk issa nistgħu nibdew id-dibattitu bil-interventi tal-kollegi u skont il-kalendarju li għanna ikolli nati żewġ minuti l kull deputat għal kull intervent u skont indikazzjoni li aħna ftemna fuqhom l-ewwel intervent u tassur gruni, jekk joġbok, deputat. Grazzi tassew. Mela, sur li l-ewel qabel kollox, x'ser ikunu l-prioritajiet tiegħek għal l ewwel mandat jekk inti ser tkun eh, moti dan il-mandat ta' Ombudsman Ewropew? x'titjibiet tista' tagħmel sabiex il-ħidma tal-uffiċċju tal-ombudsman ikun aktar effiċenti u dan ser jinkludi wkoll tibdiliet uh, fl-istatut tal-Ombudsman Ewropew. X'jistgħu jagħmlu l-istituzzjoni ta' Ewropej sabiex jitejbu il- ħajja ta' ċittadini Ewropew meta nqisu responsabiltajiet u rwol ta' l-Ombudsman. Skont kif huma definiti fit-trattat, x'inhu ma' nuqqasijiet li inti osservajt fil rwol ta' l-ombudsman. Kif tista' timplementa dak li inti semmej, dak li għandu sama kon proġetti konkreti, u kif tara il-kooperazzjoni mal kumitat ta' Petizzjonijiet, u kif tara wkoll il-kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra? Grazzi. Grazie, onorevole Gruni, io. Grazzi, jina l-ewel nisimaw, naħseb tajb l-ewel nisimaw mid-deputati kolli, sur Bussare eżis eh, kandidati il-mistoqsija tiegħi ser tkun din, ser ngħid. X'ti proponi li tagħmel biex tikkonsolida relazzjonijiet bejn l-Ombudsman Ewropew u l-ekwivalenti nazzjonali? Grazzi. Grazie. Grazie tassew. Issa Sur Jankis, deputata Jankis. Mikrofon għal-kellima. Mikrofonu jek jieġbok. the right side, and this is yours. It's okay. Okay, <laughs> thank you. Mm. Eh, <clears throat> Európai Uniós tagországok polgárai. Grazie ħafna ċittadini Ewropej iħossu li id-drittijiet tal-bniedem huma jew parti mid-drittijiet tal-bniedem, speċjalment id-dritt ta' minoritajiet etniċi dawn id-drittijiet donnom ġew marginalizzati forsi ir-raġuni għal dan u li aħna ma nixtiequx li nkunu involuti f'konflitti marbuta ma dan kollu. Però ħafna nies li jħossu li dawn il-konflitti jistgħu jkunu solvuti permezz ta' dialogu. U mhix idea tajba li nippretendu li dawn il-problemi, dawn il-konflitti ma jeżistux, forsi il-rwol tal-ombudsman kunu jista, il-rwol tal-ombudsman kunu jista jgħin biex insolvu daw il-problemi, il-mistoqset jgħin din li sernejt. U nishtiq ninsaqsi li żewġ kandidati l-oħra din l-istess mistoqsija. Nistaw nistennew li l-ritrijiet ta' minoritajiet jirċievu l-importanza neċessarja u nista' nitrattaw ma daw id-drittijiet bħala parti speċifika ta' drittijiet tal-bniedem, forsi każijiet ta' ksur ta', din, ta dinjità tal-bniedem u drittijiet marbuta magħhom. Jien naħseb li dan huwa importanti għaliex ħafna stati membri fl-Unjoni Ewropea fostom hemm nies eh, Ungeriżi fil-Ungerija jħossuhom diżappuntati għaliex jidher li meta dawn id-drittijiet jiġu miksura ma tingħatax eh, biżejt attenzjoni għal daw il-kwistjonijiet. Ma tingħatax eh, solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. Allura mistoqsija tiegħi hija din ta' sikwit il-politika nazzjonali tmur kontra il-politika komuni. Anki f'każijiet fejn il-valuri li aħna l-kol naqsmu eh, fej għanna u kol politika tana, dawn din politika tiġi maqsum l-għura jider li jem double standards għawnek. Intom edin, għandkom għandkom xi tip ta' pjan ta' kif aħna nistaw namlu konformi politika nazjonali, politika komuni, għalix aħna rridu li iċ-ċittadini tana ma għamx li din noqsu minn min din il-politika. ċi drabi u kollem ksur ta' liġi eh, dwar il-libertà tal-kelma anka fl-Italja. Irridu nitrataw mux bisma kwistjoniet nazjonali, pero dawn ħafna drabi jaffetwaw gruppi gbar ta' nies, ġifiri dini għax ħaġa li inkun naf dwar, ġifiri dwar il-klassi il-ksur ta' drittijiet tal minoritajiet. Tixtieq tindirizza din il-kwistjoni, tixtieq tara li ma jkunx hemm eh, double standards li jkunu applikati u anki rigward ir-relazzjoni bejn il-politika il nazzjonali u il-politika tal-komunità. Grazzi. Issa sur Paradelli. Signora Paradelli. Grazzi tassew. Mela, nishtiq namel mistoqsija malajr. Sur Bottoli x'kienet l-ikbar problema li inti kellek taffaċċja bħala medjatur nazzjonali? Blima mod ir-provajt teleb din it-tip ta' problema għaliex jiena nimmaġina anzi nix inkun naf jekk inti taħsibx issib ruħek qoddim l-istess problema jew problemi simili jew inkella sibx se sibx qoddimek uh, eh, problemi ġodda fuq il il-vel Ewropew. Issa Sur Harkin. Grazzi tassew, Signora Ċer, kol nishtiqna nati merva li sur botoli għalla għatana l-umar nofsenar, niskuza ruħi ma konċ għawnek għal prezentazzjoni tijak, pero jina smajt kważi kważi kolla. Issa rigward il-mistoqsija nishtiqna għamil, l-ewel net, sur botoli, il-regolament ta' trasparenza 1049 tal-2001 fuq livell tal-Unjoni Ewropea tapplika għall attivitajiet amministrativi tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk tal-Istati membri u l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. U lan tagħna u li hemm regol tal-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea kif ukoll livell tal-Istati membri jassikuraw li l-pubbliku jkollu aċċess għall informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Kif tara r-rwol tiegħek meta jkollok ruol biex tassikura li l-liġijiet ikunu mdaħla f'dawn ir-regoli li japplikaw għal-ċittadini u x'mużuri tapplika biex tittejjeb l-aċċess għall-informazzjoni għal-ċittadini fuq din il-kwistjoni. It-tieni mistoqsija jaktar qasira u idin. Kif tikkontribwixxi fuq livell personali għat-titjib tal l-idea ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Telet mistoqsija għandha torbot ma' l-kummenti li inti għamilt l-introduzzjoni tiegħek fejn titkellimt dwar l-istituzzjonijiet li jisiru edin emmek aktar għal servizzi aktar mill kun edin emma ċittadini u klienti. Kif ti proponi biex tassikura li l-Ombudsman u l-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew ma jkunx wieħed li servi biss li ħdiġijiet tiegħu? ħafna drabi, ovvjament, l-ombudsman jitratta ma l-ħtiġi ta' ċittadini, jena naħseb li l-uffiċċju tal-ombudsman għandu jkun ħabib ta' ċittadini u l-ħtiġijiet tagħhom għal xi drabi iċ-ċittadini ma jkunux jafu differenza bejn istituzzjoni Ewropea u oħra. Jiena qiegħda nsaqsi għal ħsibijiet tiegħek hawnhekk għaliex jiena naħseb li aħna li qegħdin fil- nofs dawn l-istituzzjonijiet mhux dejjem nifmu li ċ-ċittadini li qegħdin jiġu li jersqu lejna għal ħtiġijiet tagħhom ma jifmux id-differenza bejn istituzzjoni waħda u l-oħra. Se, onorevole Oker. Grazzi l-Onorevoli Hawken issa. Thank you. Thank you, and also I will thank you very much. Jina u koll nirigrazzjak tal-li inti ija ta' unek. Jina se nikkonċentra fuq mistoqsija wahda. Mistoqsija li nħoss li hija kruċjali għall-Ombudsman. Jiġifieri. Amministrazzjoni b'saħħitha u prassi tajba li dawn jiġu kontrollati mill-ombudsman. Din ir-responsabilta eh, tfisser li kun hemm bażi ġuridika ġdida b'żewġ artikli fejn ikonna bażi ġuridika biex nintroduċu eh, din l-amministrazzjoni b'saħħitha fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Inti kif titratta dawn l-artikli l-ġodda biex eh, jirnexxilek eh, ta' żid eh, dawn ir-regoli għal l-istess istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi ħafna il-kollega Salos. Grazzi ħafna l sur Bottoli għal prezentazzjoni tiegħu hawnhekk f'din il-laqgħa tagħna. Xtaqt tinsaqs il-mistoqsija li ġejja jien għandi l-impressjoni, u mhux jiena biss, ħafna għandhom l-impressjoni li ħafna punti qegħdin jibidlu fl-Ewropa u dan britmu maġġel l-immigrazzjoni. U anki naraw dawn il-flussi ta' popolazzjonijiet li għandhom tradizzjonijiet differenti, reliġjonijiet differenti, ecc. Jina naf li l-gvern taljan u koll eh, ikkonsidra il-sujġet tal-kurċifis, il-kurċifis fil-skejjel. il kurċifis fil skejjel il għaw dan id-dibattitu insomma fuq il-kurċi fissi fl-iskejjel u naf li hemm dibattitu dwar dan il-punt fl-Italja. Innaħa għanna dawk illi jemnu fil-reliġjon eh, nisranija. Umbat minna l-oħra hemm l-immigranti li huma ta' reliġjonijiet differenti. Dan l-eżempju biss juri illi jeħtieġ bilanċ fil-ħarsin ta' drittijiet umani. X'inhu ħsib tiegħek dwar dan? X'inhu l wol tal-Ombudsman Ewropej biex huwa jiggarantixxi dan il-bilanċ ta' drittijiet umani? U x'inhu huma l-limitazzjonijiet illi wieħed irid jiddefinixxi f'dan il-każ illi jiena għadni kif semmejt, però anki f'każijiet oħra. Abbiamo finito con... Mela, spiċċajna bl-interventi li kena pjanati. Issa jiena naddi il-kelma l sur Vittorio Bottoli biex iwieġeb umbat wara l-ewwel stadju ta' tweġibiet jingħaddu għal catch the eye. Is-sur Bottoli kjoġbu. Domande. No, per questa sera, ma penso che dovrò. Naħseb jiena biex nwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet kollha jkolli forsi eh, inwaqaf l-appuntamenti tiegħi, però dan kollu ovvjament qed jorbot ħafna mal-attività tal-Ombudsman eh, b'mod ġenerali. U anki b'mod partikolari r-rwol tal-Ombudsman Ewropew. Mela, eh, dwar it-titjib li jista jiseħ. Iġveri jena, li kiku jena niġi maħtur. Eh, x'tibdiliet, eh, x'titjib nkun nixtieq nintroduċi. Jena diġa tajt weġiba fil-mistoqsijiet bil-miktub illi intbatuli minn dan il-kumitat. Pero huwa importanti ħafna l-intennu dan il-kunċett L-aktar ħaġa importanti hija mhux biss illi nisħu x'inhuwa l-iskop ewlieni fundamentali għalfejn eh, din l-istituzzjoni tiġi maħluqa f'kull pajjiż u kull reġjun, ġifiri illi aħna nejnu l-ċittadin fil-rapporti tiegħu fil-amministrazzjoni pubblika meta ċittadin iħoss illi dritt tiegħu mill-istess amministrazzjoni pubblika eh, ġib xi mod eh, imkazbar. U allura ma nixtieqx li jkun hawnhekk niftiem ħażin, dan huwa rwol importanti, fundamentali li kull amb l-Ombudsman għandu f'kull pajjiż, f'kull reġjun. Iżda għall-Ombudsman Ewropew jiena nħoss illi hemm aspett importanti ieħor ukoll illi sissa nħoss illi dan ma ġiex valutat kif suppost. U għat nirreferi għal artiklu 5 tal-Istatut tal-Ombudsman Ewropew fejn qed jingħad illi l-Ombudsman Ewropew jista jikkollabora flimkien mal-kollegi tijaw kif ukoll mal-istituzzjonijiet illi jitrattaw id-drittijiet umani, jiġifieri. Din il-kollaborazzjoni għalija għandha tkun waħda illi inwasluha iktar l-lin, jiġifieri inkunu aktar proattivi attivi pala Ombudsman Ewropew għal dak li għandu xjaqsam ir-relazzjonijiet mal-Ombudsman l-Ombudsman l-oħrajn u kif ukoll dawk l-entitajiet kollha li jittrattaw id-drittijiet umani. Issa, kif jiena qed fl-introduzzjoni tiegħi hemm reġuni li huma parti minn eh, pajjiżi li huma parti mill-Unjoni Ewropea fejn huma neħew din l-istituzzjoni permezz ta' liġi u difensuri ċiviċi oħrajn nominati u li baqaw fil-kariga tagħhom għal 20 ta' snin ma reġawx ġew konfermati ġviri il-liġi għada teżisti, pero dawn ma ġewx eletti mill-ġdid. U ħafna mill-uffiċċji ta' dawn id-difensuri ċiviċi fl-Unjoni Ewropea, ħafna drabi eh, jispiċċaw bla finanzjament U allura l-attività tal-ombudsman issir biss xi ħaġa illi ma tkun xejn ħlief eh, xi tip ta' sinjal fuq il-bib. U allura għalhekk rrit infisser illi l-Ombudsman Ewropew irid iwassal aktar il-qoddim u jaħdem aktar fuq din il-kollaborazzjoni. Jiġifieri fin-network tad-difensuri ċiviċi kollha fl-Unjoni Ewropea li ta' kuljum jew forsi ta' sekwit eh, jikkuntatjaw il-xurxin permezz ta' e-mails, ta' telefonati, jiltaqgħu flaqat, konferenzi, eċetera. Dawn kollha jafu x'inija s-sitwazzjoni. U l-Ombudsman Ewropew b'mod partikolari allura u din hija xaġa li jiena nawgura illi hemmhekk fejn u jara hemm ksur evidenti ta' dak li jena nqislu dritt ta' kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea ħarsin mhux biss ta' fuq livell eh, ġuridika iżda anke għal dak li jentu x'jaqsam l-Ombudsman Ewropew. Jiġifieri ma jridx ikun hemm differenzi bejn il-pajjiżi u bejn ir-reġuni kif sfortunatament huwa l-każ palissa. U allura, x'irid jagħmel l-Ombudsman Ewropew? kuntat mal-parlament, mod partikolari mal-komitat tal-petizzjonijiet, irrit isemmi dawn il-kazijiet u għonek maħniċ għed edin e, nitolbu xi tip ta' bidla leġislattiva fuq dan il-punt. Iżda bl-autorità tijaw u bis-saħħa tal-parlament u l-kumitat tal-petizzjonijiet emmek fej u jara dawn l-eżempju ta' ksur b'xi mod iwassal leħnu li l-Europa kollha, b'mod partikolari il-Parlament u l-Kumitat ta' Petizzjoni eh, huma eh, tassew eh, sensittivi għal din il-problema partikolari. Issa, id-drittijiet tal-minoranzi. Wieħed mill-kompiti ew l-essenzjali tal-ħarsin ċivika tal-Ombudsman fuq kwalunkwa livell huwa mhux biss li ħares id-drittijiet f'sens ġenerali jew astrat, iżda b'mod partikolari iħares dawk id-dritti il-filosofu Bobbio kien iqis id-drittijiet ta' tieni ġenerazzjoni, jiġifieri drittijiet tan-nisa, ta' tfal, tal-anzjani, ta' min għandu disabilità u tal-immigrat. U dawn għaliex huma l-aktar kategoriji dajfa li jeħtieġu aktar ħarsien u għalhekk l-Ombudsman Ewropew irid ikollu sensitività partikolari biex huwa iħares il dawn il-persuni li huma l-aktar dajfa fis-soċjetà tagħna. U għalhekk għal dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-minoranzi, intom tafu li xi stati diġa waqfu eh, l-ombudsman illi għandu din ispeċjalizzazzjoni speċifika, ġifiri li ħares il-minoranzi. Kull ombudsman jiena intenni ovvjament irrit ikollu il-kompetu li ħares it-drittijiet ta' min hu l-aktar dajjef. Issa, xini l-ar problema li għatkellu l-ombudsman, ġifiri, l-iktar problema li jiena fl-attività tiegħi ta' ombudsman ta' reġun tal-Venetu. Ovvjament hija problema wkoll tal-pajjiż kollu tal-Italja ġifieri. Problema li intom tafu eh, li eh, aħna fl-Italja m'għandniex l-ombudsman nazzjonali. U allura aħna qegħdin inna xi 50 sena nistennew li dan jinħatar, allura l-ombudsman reġjonali jippermetti lill-istat illi ovvjament huwa wkoll jidħol għal kompetenzi relatati mal-amministrazzjoni ċentrali. U allura x'kienet l-ikbar problema li jiena kelli f'dal aħħar xar snin? L-iżolament. Fir-reġun tal-Veneto, illi wkoll tani mezzi importanti biex din l-attività ovvjament kun tista' titkattar. Aħna għaddejna minn 800 eh, għal aktar minn 11.000 kas tas sena l-oħra. U dawn ċertifikati permezz ta' Aġenzija ta' Kontroll. U dan għaliex mod partikolari jiena minn min barra l-attività prinċipali tiegħi jiena iffukajt fuq il-komunikazzjoni u jiena indunajt li ħadd fir-reġun eh, ma kien jaf, ġifiri pala ċittadini ta' reġun, ma kien jaf illi din eh, dan ir-wol jeżisti u allura. Minnaħa l-ombudsman irrit jgħat inċentiva l-kultura ta' drittijiet umani u mhux biss ovvjament ħarisom meta dawn eh, ikun hemm bżonn u dan iseħ permezz ta' laqat permezz ta' kuntatti li wieħed ikollu mal-istituzzjonijiet kollha li trattaw dawn il-problemi iżda qabel kollox irid ukoll iwassal liċ-ċittadini fir-reġun jew fil-pajjiż l-idea li hemm dan ir-wol, hemm istituzzjoni illi mill-ewwel eh, kun jista' iħares id-drittijiet taċ ċittadini li ħossu illi eh, huma b'xi mod jew ieħor sofrew xi ksur tal-istess drittijiet tagħhom. Jina għet izolament għalfejn. Għalix fil-reġun tal-Veneto memx kumitat tal-petenzjoniet, allura l-ombudsman huwa waħdu. Li wieħed ikun waħdu iva jati biex ngħidu viżibilità u ukoll jirrappreżenta u jagħti xi tip ta' vantaġġi, però u aktar importanti għal kolunkwe ombudsman illi kollu xi punti ta' riferiment. Per eżempju, fl-Unjoni Ewropea dan jiġi mill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Issa l dak jindraqsam l-attivitajiet tiegħi. Sena wara oħra, jiena kelli noħloq Kumitat tal-Petizzjonijiet illi għalkemm mhux fuq livell formali, dan kien magħmul minn eh, konsilliera reġjonali tar-reġjun tiegħi li kellhom sensitivita kbira meta nqablu ma persuni oħra għal dak kienu xaqsam il-ħarsin ta' drittijiet umani. U allura dawn kienu jgħinuni. Mhux biss biex jiena ma nħoġ dan l-iżolament, iżda jiena kelli l-appoġġ tagħhom fl-inizjattivi tiegħi U fejn jiena ħassejt li kien hemm il-bżonn jiena konsultajt magħhom għal ħarsin ta' drittijiet. Saqsejtuni u kol dwar il-problema l-aċċess tat-tarif u x'jista' jsir. X'miżuri nistgħu nieħdu biex intejbu dan l-aspett? L-aċċess għall-latti din hija xaġa essenzjali ta' kull stat u kull reġun għal dak li għandu x'jaqsam il-ħarsin ta' drittijiet. Din dan huwa l-aspett ewlieni U fil-fatt, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri kollha, u aħna nafu għax rajni dan, għamlu fuq u net eh, l-aċċess biex bekk iċ-ċittadini tassew ikunu mħarsa fid-drittijiet tagħhom. Għalek jina, għabel xejn, eh, nistanajt li jina sodisfat ħafna bil-liġi li ġiet minnaħa tal-Unjoni Ewropea li kif tafu. L-Ombudsman Ewropew ifisser illi jista' jitlob għal kolunkwa tip ta' dokument. Jista' ovvjament jirti juża dokumenti kif suppost, ma jistax jabbuża minn dawn id-dokumenti, jirti zommi is-segretezza iżda. L-Ombudsman iva għandu dan l-aċċess għad-dokumentazzjoni. U għalhekk iċ-ċittadini kollha jafu li memx limitazzjonijiet jekk qed nitkellmu dwar aċċess għad dokumenti għaliex kif jiġri fil-reġun tiegħi, kolunkwe ċittadin jista' jitlob dan. Anki jekk iċ-ċittadin ma jistax jara d-dokumenti huwa stess, iżda l-ombudsman jista' jarhom. Però fil-fatt l-ombudsman jagħmel dak kollu li hu hemm bżonn li huwa meħtieġ biex huwa ovvjament jinvestiga l-każ. U allura l-Unjoni Ewropea tat dan il-saħħa l-ombudsman u Ovvjament rridu nodu attenti biex uh, fl-ebda mod uh, ma nipprovaw innaqsu din is-saħħa tal-Ombudsman. U dan huwa dritt essenzjali, ġiri dan id-dritt tal-aċċess tad-dokumentazzjoni minn tal-Ombudsman. Issa, dwar il-problema tal-istituzzjonijiet, illi forsi qegħdin iservu biss biex ovvjament joħolqu xogħol jom infushom. Dan huwa punt essenzjali hawnhekk tal-Ombudsman Ewropew għaliex il-Kostituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jqiegħdu il-persuna fiċ-ċentru tal-istess Kostituzzjoni. U għalhekk il-persuna għandha drittijiet tagħha u hija sovrana. Mbagħad l-organu politiku amministrattiv huwa wieħed eh, li jrid jaħdem għas servizz tas-sovranità tal-persuna. Iżda jekk l-entità li suppost qed taqdi liċ-ċittadin tinsa illi dan huwa rwol essenzjali tal-entità Umbat l-entità tibda tħoss li hija stessija sovrana u iċ-ċittadin huwa biss strumentali. Allura mbagħad f'dak il-każ kollox huwa possibbli jiġifieri. Anke dawk id-drittijiet il formalment huma konsakrati fil-kostituzzjonijiet kollha tagħna mbagħad naraw illi dawn jaqaw u jispiċċaw mhux imħarsa għaliex l-amministrazzjoni pubblika tkun intesiet ir-rwol tagħha u tqis illi ċittadini ma utli biss meta dawn iridu, per eżempju, jivvotaw f'elezzjoni, iridu jaħtru għal xi tip ta' rwol u kariga għal kolunkwe tip ta' istituzzjoni. Dan huwa punt essenzjali għalina u l-eżempji tajt qabel juru illi sfortunatament anki fl-Unjoni Ewropea għanna dawn il-problemi. Għalix, meta f'reġun Taljan wara 20 sena li ilu jeżisti l-Ombudsman Reġjonali. Bliġi u diskussjoni ta' 20 minuta biss dan l-ombudsman twaqqaf u iċ-ċittadini huma bekk diskriminati meta nqablu ma' reġuni oħra fejn hemm l-ombudsman. Allura dawk il-politiċi illi votaw għal dik il-liġi insew li kienu qegħdin iċċaħtu il-poplu li votaw għalihom id-dritt tal-ħarsin tagħhom, ta' drittijiet tagħhom. U din hija l-problema mhux biss irdu narfu drittijiet, id-drittijiet imbagħad irġiġu mħarsa. U l-ħarsin irid iseħ f'żewġ modi f'kulunkwe tip ta' soċjetà permezz ta' attività ġurisdizzjonali jew l-attività ġudizzjarja tal-Ombudsman. Iżda, illum, speċjalment f'dan iż-żmien ta' kriżi ekonomika, Eh, kemm huma ċ-ċittadini? Din nistan nistaqsija għall-reġjun tiegħi jew anke għall-Ewropa. Kemm huma ċittadini illi meta huma jħossu li b'xi mod il-drittijiet tagħhom ġew imkazbra, eh, iħossu li huma għandhom lil min għandhom persuna entità li jistgħu jirreferu għaliha. U ovvjament naraw illi il-proċedura mbagħad hija komplessa u allura proċedura tieħu żmien. U dan naraw illi ir-rwol tal-ombudsman irrid ovvjament ikun eh, importanti għalih li huwa jieħu azzjoni minn ardew minn żejjed u għalhekk l-ombudsman huwa fil-fatt medjatur fl-azzjonijiet tiegħu. Hawnhekk għandna rapport ta' piberija ma' l-amministrazzjoni pubblika biex huwa jissolvi problemi. Issa, jekk aħna dawn il-problemi ma nkunx saw nsolvuhom minkejja li ovvjament l-istituzzjoni qed taħdem għal-ċittadin, Allora, mbekk l-Ombudsman emmek, ovvjament, irrit jinsa l-biberija biex ngħidu hekk u irrit jieħu azzjoni iktar b'saħħitha. L-aħħar punt, jiena nħoss li l-aspett fundamentali dwar dan il-punt u diġa li semmejta hija huwa l-aspett tal-komunikazzjoni. U għalhekk l-Ombudsman Ewropew irrid jara li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss l-istituzzjonijiet u l-parlamenti biss jew il-politiċi iżda iċ-ċittadini Ewropej ikunu jafu dwar din l-istituzzjoni li fil-rapporti tagħhom mal istituzzjonijiet Ewropej huma jiġu mħarsa minn ombudsman. Karatteristiċi li għandhom l-istess ombudsman fuq livell nazzjonali. Din l-istituzzjoni sfortunatament ma tantx eh, jafu dwar ċittadini fil-pajjiżi u fil-reġuni u naraw illi irridu naraw jekk persuni f'xi villaġġ żgħar jafux l-eżistenza tal-Ombudsman. L-Ombudsman Ewropew wara kollox huwa il-bot mill-bliet tal-Istati Membri. U allura jrid isir minn kollox biex l-Ombudsman Ewropew e ikun entità li kulħadd ikun jaf dwarha. Jina ġibt miħaj u nittama li ma takkużawnix illi qed niprofa nikkorrompi l xaħat hawnhekk, iżda jiena eh, tant jiena sodisfatt dana kollu illi xtaqt nagħmel preżentazzjoni żgħira lil president ta' dan il-komitat l-aħħar pubblikazzjoni tal-uffiċċju tiegħi. Dan huwa eh, ktieb bil-comics. Minnaħa, fuq naħa għandna t-test, fuq naħa l-oħra għandna l-ġbija Għanna 30 eh, ġbija unjek u naraw li t-tifel tal-iskola, għax fil-fat dan huwa eh, l-udjenza li t-nipruvaw nimmiraw, eh, t-tifel ikkun jista jifem xinu ma drittijiet essenzjali, ġifiri jekk l-om t istenna tarbija għandha dritt ta' dar, il-persuna li edha l-isptar u l-għanda dritt tas saħħa it-tifel għandu dritt tal edukazzjoni eccetera. Ġifiri, Dawn iġbijat u nibdew mill-ewwel ombudsman fl-istorja biex ngħidu hekk ta' ċiviltà ġuridika moderna. Nibdew minn hemm fil-fatt. U allura Ruma eh, kienet ċitta u mbagħad saret ir-res pubblika. Għaliex il-poplu li kien għamel seċessjoni fuq il-Monte il Sacro ġilura għal Ruma wara li kienu rnexxilhom eh, joħolqu l-ombudsman. Ġvidini xaġa sempliċi. U turi kif ġenerazzjoni tkun tista ssir taf dwar l-esistenza ta' din l-entità. Skużawni jekk forsi insejċi punti, iżda meta ovvjament wieħed jitkellem b'mod miftuħ, u meta wieħed għandu passjoni kbira għal din l-attività huwa faċli li ovvjament wieħed ma jkunx eżatt kif jiena xtaqt forsi nkun fil-bidu ta' diskors tijaj. Grazzi ħafna l-attenzjoni ta'kom u jiena u kol nishtiq nsellimkom. Grazzi ħafna, issa naddu għal-kaġ tijaj għanna talba tal-onorevoli Gomez. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Sur eh, Bottoli, inti ma rispondejċ eżattament id-domanda tiegħi, però jiena xtaqt ngħidlek xi ħaġa oħra. Inti għandek mod impressjonanti kif tinforma lin-nies u wkoll kif tippreżenta lilek innifsek. Però issa fir-rigward tal pożizzjoni tal-Ombudsman Ewropew il-issa tingwa differenti minn kif tippreżenta li lek nifsek li l-istudenti li tfal. Allura x'taħseb inti dwar id-drittijiet tad-nies u kif ser tippreżenta li lek nifsek din il-pożizzjoni. Grazzi ħafna. Issa eh, Sur Keller. Signora Keller, Nishtiq insaqsik domanda għaliex inti spiegajt fid-dettall kif tara r-rwol tiegħek fir-rigward tal-ċittadini u tal-Ombudsman Nazzjonali u nixtieq inkun naf eżattament x'inhi relazzjoni tiegħek u r-rwol tiegħek um, f'relazzjoni ma' aġenziji oħrajn Ewropej bħal pereżempju l-Europol u l-Bank tal-Investiment Ewropew li kol għandhom x'jaqsmu maċ-ċittadini. Kif tara r-rwol tal-Ombudsman f'relazzjoni ma' dawn l-aġenziji? Grazzi. Is-sur jar. Grazie ħafna, Signor President. Sur uh, Bottari, grazie ħafna tal-li ġejt l lum Jena ma smajċ dak id-diskors tijak għax kontart. Pero il-Komitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman dawn huma korpi li huma li l-attivitajiet tagħhom jistgħu jqisu kif iħossuhom iċ-ċittadini Ewropej jekk uh, jaraw eżattament kif qed inħossuhom u allura jiena nixtieq inkun naf eżattament kif tar kooperazzjoni bejn eh, l-Ombudsman u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet kif nistgħu nipprevjenu li jkun hemm ehm, xogħol mm, li jerġa' jiġi repetut. Kif nistgħu jkollna iktar kooperazzjoni minn flok? Ovvjament aħna jogħġbuna dawk il-petizzjonijiet li permezz tagħhom nistgħu ngħinu lin-nies. In-nies mhux dejjem jgħidu grazzi, però tal-inqas ikollok xi ftit ta' sodisfazzjon. Hemm ukoll petizzjonijiet fejn eh, inħossu li aħna nixtiequ ngħinu, però naraw li hemm problema fir-rigward ta' direttivi ta' regolamentazzjonijiet Allura, inti taħseb li r-rwol tijak u wkoll li tiġbet l-attenzjoni tal-parlament li hemm xi nuqqasijiet jew inkella xi loopholes fil-leġizlazzjoni? Taħseb li bekk tkun tista' ittejjeb lil Ewropa? Dan biex tispeċifika dak li diġa qed u xekk għax inti ġa tkellimt. Iva. Rċevejċ eh, daqsek eh, tweġiba speċifika nix inkun xejn dwar il-limitazzjonijiet rigward id dritti tal-bniedem. Jiena nemmen li l-ħeffa ta' medjatur hija verament importanti, anzi essenzjali. Jiena għandi l-impressjoni sur Bottoli, dottor Bottoli, anzi li fuq din il-kwistjoni tajb li nkunu nafu x'taħseb inti dwar dan il-fattur, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-bilanċ, il-bilanċ dwar id-drittijiet tal-bniedem. Kif? Nistaw niksbu bilanċ. Għaliex hekk aħna nagħtu ħarsa lejn idea romantika tal-istituzzjonijiet Emmek, wieħed jista' jaħseb dwar rwor partikolari ta' l-istituzzjoni eh, futura ta' l-Ombudsman. Sejna għandi viżjoni kemm xejn iktar realistika ta' ħeffa, efficienza, ġifri irridu naraw eżattament x'inhu il-limiti il-limitazzjonijiet tal-mandat tiegħek jekk inti eh, ser ikollok din il-ħatra. Grazzi. L-Onorevole Bossinaro sull'ordine lavori. Signora Presidente, just to avoid any mistakes and any misunderstandings. Biex niftemu sew, Sinjuri, għaliex jew il-Kumitat tal-Peti jew ikella l-Ombudsman aħna maħniex Santa Claus. Aħna talbuna li nżommu biss mad-dispożizzjonijiet tal-Ombudsman eh, Ewropew. U daqshekk, jiġifieri l-kompetenzi tal-Ombudsman biss għaliex inkella ser nispiċċaw noqogħdu nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem, il-drittijiet tal-minoritajiet u saffejna fien m'hemm l-ebda kompetenza eh, f'dan il-qasam għall-Ombudsman Ewropew. Allura jekk joġobkom żommu mal-kompetenzi dawn huma definiti mod ċar u għanna nirreferu biss għall-kompetenzi tal-Ombudsman Ewropew. Grazzi. Sì, corretto onorevole Bostinaro anche perché queste valutazioni implicano. Għandek raġun għax dawn l-implikazzjonijiet fil-fatt qed iwaslu għal konsiderazzjoni politika li ma jaqgħux taħt il-ħidma tal-medjatur. Jiena nifem, speċifikament pala rwol tiegħi jina nixtieq nagħmel talba li sur Bottoli meta jwieġeb għal sitt minuti li ġejjin biex ikun kemm xejn iktar preċiż dwar kif ser jorbot li ruħu relazzjoni tiegħu kif se tkun mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Se jkunu il-mekkaniżmi biex itejbu il-produttività fiħdan l-entitajiet tal- l-Ombudsman tal-Unjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet għaliex dawn għandhom lan li jħarsu id-drittijiet fundamentali ta' ċittadin. Ġifri li jagħtu għom il-possibilità biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi. Iva, grazzi. Pubbliċità, komunikazzjoni, naħseb li hawnhekk diġà Eġibt, però huwa fundamentali nerġa' nirrepetu. Is-sitwazzjonijiet jim multiplaw meta ovvjament ikun hemm arfin ta' din l-istituzzjoni, il-mezzi biex eh, ninformaw l-nies, il-poplu, ċittadini, jistaw ikunu varjati, per eżempju, kien tajjeb ħafna pubbliċità fuq it-televiżjoni anki bil-possibilità tal-cartoons u kien hemm ukoll trasmissjonijiet fejn il-pubbliku seta jieħu sem jintervjeni permezz ta' telefon persuna kienet turi xinu ma l-istruzzjonijiet iġbijat, un bat ċittadin seta jikkomunika u anki jagħmel il-mistoqsija tiegħu, it-talba tiegħu. Aħna rajna li ġurnata ta' wara kull trasmissjoni li kien hemm, is-sitwazzjonijiet it-talbiet kienu qegħdin jimmultiplikaw ruhom, jizdidu. Permesta tal-iskejjel, il-fatt li inwaslu L-informazzjoni permess ta' koordinaturi ta' skejjel, provvedituri ta' talim, dan huwa fundamentali. Konferenzi, dak li għandu xieqsam l-avukati, professjonisti fejn eh, jinatawlom ċertu merti. Hemm ħafna mezzi kif nistgħu nwasslu l-informazzjoni, jista' jkun hemm ammont ta' fantasija, però jrid ikun hemm l-impenn, il-ħidma fundamentali, il-medjatur, id-difensur ċiviku ma jistax jilimita ruħu biss biex jaqdi l-attività tiegħu biss. Irrid ukoll kontinwament jagħmel ħidma ta' firxa ta' arfin ta' informazzjoni dwar id-drittijiet minnaħa u anki dwar l-istituzzjoni minnaħa l-oħra. Ir-relazzjoni tal-difensur ċiviku, l-medjatur, meta mqabbel ma' l-istituzzjoni oħrajn. L-ombudsman dejjem għandu l-obbligu li jikkollabora ma' l-istituzzjoni l-oħra aktar ma jżomru ma din ir-relazzjoni kollaborazzjoni, aktar l-istituzzjonijiet ser ikunu dak li għandu x'jaqsam mal-medjatur, mal-ombudsman ser ikunu disponibli biex jikollaboraw. Ma rridux inqisu il-medjatur mill-perspettiva tal-istituzzjonijiet bħala l-inkwizitur li sejjer jipprova jfittex u jaraf l-iżbalji li jagħmlu ħaddieħor, però bħala relazzjoni ta' kollaborazzjoni. Fil-mument li din il-kollaborazzjoni u dim il-ksur ta' drittijiet, jekk dan l-arfin dan il-ksur ma jintarafx minnaħa tal-medjatur jew mill-persuna li tkun kisret il-dritt ta' ċittadin, ovvjament hemmhekk l-imġiba eh, narawa eh, namenda permezz ta' xi liġi liġi li jkun hemm li tagħmel tajjeb għal ksur li jkun sar. Ovvjament l-imġiba tambad dik il-persuna tkun għamlet il-ksur, ovvjament it tinbidel. Issa, ir-relazzjoni mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Mela, jina għattu unirġen repeti. Meta jina spiegajt għalfej jina bdejt inħosni wahdi fil-reġjun għaj, bdejt inħosni wahdi għaliex ma kellix kumitat ta' petizzjonijiet. Għalhekk li mu l-aħjar li għandu jkun u jiddispieċini jekk jien forsi ħnuża xi terminoloġija daqsxejn qawwija eh, li kollem relazzjoni tajba ħafna li huwa rappreżentat mid-deputati tal-Parlament Iġifri li kollok importanza b'saħħita minn perspettiva leġislattiva dak li sama produzzjoni ta' strumenti li jumbat il-ombudsman ikun jħos li jkunu importanti. Permezz ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni, din il-kollaborazzjoni reċiproka, dawn il-messagġi reċiproċi bla dubju il-ħidma tal-medjatur entità waħda pero li teħtieġ din l-assistenza tikseb aktar awtorità u seta għax ikun jista' iserraħ ruħu fuq anki dan il-Kumitat ta' Petizzjoni anki għal kemm dinja ta' oħra, allura jrid tkun hemm kollaborazzjoni sħiħa mal-istituzzjonijiet kollha però mo partikolari ma' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Imbagħad ukoll smajt donna kritika fl-aħħar intervent fejn għaluli li il- il-medjatur li Medjatur mandu jati jerfa responsabilta għal kwistjoni ta' drittijiet ta' minoritajiet, jew drittijiet tal-bnidem, pero għandu jerfa biss responsabiltajiet il-mandat jissetat li għaw biss taħt il-mandat tal-ombudsman. Pero ovvjament l-ombudsman ma jistax jaqaf emmek. Eh, drittijiet huma drittijiet umani, allura kif l-ombudsman ma jistax jagħti reazzjoni tiegħu għal kull livell meta jara li jkun hemm ksur jew jara li dawn il-ksur dawn il-dritti ġew miksura. Jekk jien iddefendi ċittadin u jiena qed ninteressa ruħi għal ċittadin ġej ġej għandi bħala individwu u jgħid li isma' jiena soffrejt din il-kwistjoni minħabba amministrazzjoni pubblika. Jiena nisimgħu l-ċittadin, nistudja l-problema tiegħu nanalizza. mbagħad nibnaħdem biex insolvi l-problema. Anke għal hu każ individwu, Allora kif ma nistax nħossib ukoll kwistjoni ta' drittijiet tal-bnidem jekk jinvolvu il ċittadini kollha il-poplu kollu u anke l-amministrazzjoni pubblika. Il-medjatur għandu jitqies bħala fera ta' siġra bl-eruq tagħha u l-eruq huma id-drittijiet. Huma l-istituzzjonijiet li jagħtu lokal dawn id-drittijiet tal-bniedem. Il-ferat imbagħad joffru protezzjoni serħan Dawn huma il-medjaturi li dak il-kas ma jistawx jkunu indifferenti għal dak li jisru għal dak li jisir fl-eruq għal kella jekk jekk l eru u ma dajfa il-feras ħajkunu aktar dajfa u ħajfallu. Allura, meta jienet najdilkom, permezz ta' network. Fin-network, kulħadd irrid jinforma ruħu xet jiġri fil-qija tal-Ewropa. Permezz ta' din in-netwerk li hija tant importanti u li fil-parteċipazzjoni, kollaborazzjoni mal-kumitati, istituzzjoni toħra li ovvjament eh, l-ombudsman ma jistax jikritika u jaħdem waħdu. Għaliex eh, il-medjatur ma jistax jaħdem forma politika, però irrit fuq obbligazzjoni u biprovi irrit jara li hemm ċertu kwistjonijiet f'ċertu stati membri f'ċertu pajjiżi, ċertu diffikultajiet partikolari u permezz. Anka fil dan ktibtu fil-risposta tiegħi jiena qatt li il twissija tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet la darba li medjaturi ħoss li jista' jindaħal xi ħaġa, il-konsultazzjoni mal-Kumitat mal kumitat għandu jkun parir obbligatorju u li jorbot Iġifiri, jekk il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ma tawtorizzax l-intervent tal-medjatur tal-Ombudsman, ġifiri l-Ombudsman, dan ma jistax jindaħal u għalfejt namel referenza għal dan kollu, għalix dan fil-fas ġara meta tneħħa l-istitut l-ombudsman ġi abolit eh, f'reġjun partikolari, il-president tal-istituzzjoni tal-ombudsman indaħal fil- dak għandu xjasa mal-mandat tal-President tal-Ombudsman tal-Reġjun li adotta din il-liġi. ċfri, għawnek għet niprofaw nurukom li forsi jista' jkun hemm ħsieb mill-ġdid biex jerġa' jinfetaħ ir tal-ombudsman f'dan ir-reġjun. Però jiena nemmen li kull ombudsman għandu jħares u jikkontrolla x'jistgħu jkunu dawn il-ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem ta' kull ċittadin. Grazzi. Grazie, dottor. Grazie, Sur Bottoli. Għalek dan l-istadju jina nasab li issa rridu nkomplu. Issa nati nitlob is-sur Diamanduros biex ikun jista' jitlaw fuq ħalli nkunu nistgħu nisimgħu it-tieni smieħ. Kjoġbok. U fl-istess jinselmu lis-sur Bottoli.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 President, membri, grazzi ta' din l-opportunità li tajtuni biex nejdilkom uh, bil-vizjoni tiegħi dwar l-ispirazzjonijiet tiegħi l-Ombudsman Ewropew is cvti li tajtkom 23 lingwa juru eżattament x'qed nippreżenta jien. L-ewwel net l-esperjenza tiegħi bħala amministratur, bħala akademiku, bħal ukoll l-Ombudsman Nazzjonali għal Greċja u wkoll għal Ombudsman Ewropew sa minn April tal-2003 u wkoll l-identità mhux partiġana tiegħi. Jiena nixtieq nirringrazzja ne, il-225 membru tal-Parlament Ewropew minn 27 stat membru li appoġġawni, appoġġaw il-kandidatura tiegħi u jiena kuntent ħafna wkoll li bosta membri mill-gruppi politiċi kollha tawni l-appoġġ tagħhom. Jiena konvint li dan l-appoġġ huwa importanti ħafna biex inkun nista' nikseb il-kredibilità u l-leġittimità tal-Ombudsman Ewropew fajnejn iċ-ċittadini. Jiena nixtieq nibda billi nitkellem dwar l-iktar ħaġa importanti tiegħi fil-preżentazzjoni tiegħi u nsemmi eżattament x'għamilta mill-2005 sa issa. Dawn ir-riżultati jistgħu jġbun ġbura ta' tliet titli. L-ewwel net eh, f'kultura għas-servizzi għat-servizz għat-ċittadini fil-istituzzjonijiet Ewropej it tieni għal rimedji effettivi ta' ċittadini jekk id-dritt tagħhom ma jiġux rispettati u t-tielet aktar trasparenza. Ir-riżultati inkisbu permezz tal eh, l-ilmenti li ġew eh, mill-qwa u wkoll permezz ta' kooperazzjoni mal istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea Jien ukoll ħdimt fuq dawn il-każijiet u enfasizzajt ukoll fuq eżempji ta' amministrazzjoni tajba. Jiena ċert li l-Kummissjoni trattat il-problema ta' ħlas tard fir rigward ta' ċittadini u e, negozji żgħar mod partikolari. Jiena konċe e, eh, e, eh, perswadejt milli hemm wis burokrazija u rekwiziti burokratiċi e, naħa tal-istituzzjonijiet li affettwaw l-SMI su negozji żgħar. Jien ukoll personalizzajt l-EPSO u kol tajjib ta' trasparenza tal-proċess tal-azla tal-personel u kol naqast iktar l ilmenti Bħala rizultat l-2008 kienem 40% inqas ta' ilmenti kontra eh, l-EPSO iktar mill-1000 kontra l-2007. Jien ukoll ikkonvinċejt l-istituzzjonijiet biex jirrispondu mal kemm jista' jkun għaċ-ċittadini u jieħdu konsiderazzjoni iċ-ċittadini tagħhom meta jieħdu deċiżjonijiet. Jien ukoll għamilt dak li wet u tajt servizz li ċittadini. Mod partikolari jiena adottajt format iktar ċar għal deċiżjonijiet u wkoll organizzajt taħriġ eh, għall-istaff legali tiegħi biex bekk id-deċiżjonijiet ikunu iktar miftema u iktar ċari. Jiena għamilt madwar 200 u u sitt eh, dikjarazzjoni u diskorsi fir rigward tal-xogħli. Jien ukoll żammejt kontrolli finanzjari fil-waqt li kont qed nagħmel xogħli. Jien għamilt design mill-ġdid tal-website tal-Ombudsman biex din tkun iktar utli, iktar informattiva u iktar attrajenti fit-23 lingwa. Jien għamilt ir-rapport iktar qasir, iktar iffukat u iktar faċli biex taqrah u naqqas ukoll il-ħin ta' produzzjoni tiegħu. Jiena tejjibt eh, l-availability u wkoll l-effettività eh, tal-rimedji offruti liċ ċittadini fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fuq livell tal-istati membri. Jinu użajt proċeduri iktar flessibli u issa n-numru tal it-tul ta' inquiry id-dum madwar 13 xar u l-inqas id-dum u l-iktar id-dum 3 xur. Jienu kol ent NGOs u assoċjazzjonijiet oħrajn biex issibu laħjar mod ta' kif ser jitrattaw l-menti tagħhom u kol jiprovdu l-informazzjoni. Dan, dan dawn il-linji gwida ġew użati minn iktar minn 4000 ċittadin sa minn mezzu ġew imnedija f'jannar ta' din is-sena. Jien ukoll għamilt ftehim mal-IB u wkoll il-bank tejjeb ir-rimedji tiegħu fir-rigward tal-stakeholders. Jien ukoll inaugurajt studju annwali għal follow-up għal iktar rimarki u koll għamilt użu tal-poteri tal-investigazzjoni li tani il-Parlament wara revizjonu tal-Istatut ta' l-Ombudsman fl-2008. Fuq livell ta' stati membri jiena copyright ma' l-Ombudsman nazzjonali u reġjonali biex insaħħu insaħħa kapacità kapaċità tal-Ombudsman u tan-network tal-Ombudsman biex ċittadini ikunu jistgħu jiġu servuti b'mod aħjar fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom din il-kooperazzjoni wkoll ġiet imtejba permezz ta' iktar minn mit viżita ta' informazzjoni fl-istat membri kollha fejn intqajt ma' ċittadin, l-amministrazzjoni nazzjonali, s-soċjetà ċivili, il-membri tal-gvern u wkoll il-ġudikatura. Jien ukoll b'suċċess eh, promovejt eh, statement mill-membri kollha tan-network fir-rigward tas servizzi li huma offrew li ċittadini li għandhom problemi fir-rigward ta' drittijiet tagħhom taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jien ukoll kabbart u saħħaħt is-servizz tiegħi għall-Ombudsman Raġjonali u Nazzjonali li kellhom xi domandi dwar liġi nazzjonali, eh, liġi tal-Unjoni Ewropea u l-interpretazzjoni tagħha. Din għenet l-istati membri biex ikunu jistaw japplikaw l-liġi tal-Unjoni Ewropea b'mod aħjar aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar jiena eh, tejjeb il-komunikazzjoni bejn l-Ombudsman Nazzjonali u wkoll in-netwerk tas-Solvit. Jien ukoll promovejt it-trasparenza permezz ta' trattajt kemm jista' jkun eh, l-ilmenti skont regolamentazzjoni 1049 eh, u tejjibtu koll l-access dokumenti. Jien ukoll kelli iktar relazzjoni aħjar mal-data eh, provider Ewropew eh, u l-protezzjoni ta' data Ewropea. Jiena assistejt il-komitati tal-Parlament u tal-Libertajiet ċivili fi rigward tal-regolamentazzjoni eh, 1049 u kol tejjib il-komunikazzjoni ma' l-Istati membri biex ikun hemm kooperazzjoni aħjar fil-futur. Jien ukoll irnexxieli nejn madwar 80% ta' dawk li talbuni lajnuna tagħhom jew b'mod dirett jew inkella le u għattilom x'għandhom jagħmlu meta jien ma stajx niftaħ inkjesta jiena stess. Jien ukoll għamilt kopertura sieħa tal-Ombudsman Ewropej permezz ta' każijiet importanti ħafna dwar punti ta' eh, prinċipju, inklużi id-dritt tad difiża il- innoċenza eh, leaks ta' informazzjoni konfidenziali, eh, konfidenzjali, diskriminazzjoni u abus tal-poter. Skont li jubarru barometer fl-2008 f'Mejju, 38% ta' ċittadini Ewropej semaw dwar l-Ombudsman Ewropew. Din hija xi ħaġa sodisfaċenti ħafna minħabba l-fatt li l-mandat tal-Ombudsman hija limitata għall istituzzjonijiet Ewropej u l-korpi tal-Unjoni Ewropea. Xejn minn dan ma kien ikun possibbli mingħajr l-appoġġ tal-Parlament u mingħajr kooperazzjoni sħiħa ma' dan il-kumitat. Il-Parlament eh, offri li rizorsi neċessarji biex nagħmel xoli u dan il-kumitat ħadem b'mod tajjeb mm, ma' bi kwistjonijiet li jiena semmejt U mod partikolari f'rigward rigward ta' rapporti speċjali jena ħassejt li huwa importanti li nippreżenta nissottometti. President membri, l-istituzzjonijiet Ewropej u il-korpi tal-istituzzjonijiet Ewropej ġeneralment jidru impersonali u l-bot mit-ċittadini, bħal speċi ta' burokrazija kbira ħafna. Però jiena xorta waħda ċert li hemm ftejim ġenerali bejnietna biex, biex ikun hemm kwalità għolja ħafna ta' prossi amministrativa li ma tkunx biss ta' benefiċċju għaċ-ċittadini iżda wkoll biex din tindirizza b'mod partikolari dawn il-problemi. Jiena gburi ħafna bir-riżultati li ksibt bħala ombudsman sissa, jiena naf eżattament li għatem xisir biex bekk iċ-ċittadini ikunu eh, jafu eżattament x'inhuma drittijiet tagħhom u kif ser jużaw dawk id-drittijiet tagħhom. Bħala rispons għall eh, l-istituzzjonijiet Ewropej għal għal-inkjesti tiegħi hemm ukoll standard għoli ħafna fil-prassi amministrativa. Din ukoll tider minħabba li hemm um, każijiet żgħar ħafna ta' amministrazzjoni ħażina fl-Unjoni Ewropea. L-Ombudsman kellu biss jitratta biss 16 il-rapport speċjali f'14 il-sena ta' ta' ħidma. Xorta waħda, xorta hemm bżonn ta' iktar titjib fil-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u fil-korp tal-istituzzjoni Ewropea tal-Ewropa biex ikun hemm kultura ta' servizz. Dan jista' jsir permezz ta' ombudsman li jagħmel xogħol tajjeb b'mod indipendenti, mhux partiġan, imparzjali u b'mod ġust. Dan huwa qan li jiena dejjem ħdimt għalih waqt il-mandat tiegħi u jiena qed inwiegħed ukoll li ser nibqa' nagħmel l-istess jekk nerġa' niġi elett kif diġa għed fir-risposti tiegħi għad-domandi li intbatuli u wkoll li ġew uploaded fuq il-website tal tal-elezzjoni tal-ombudsman fil-parlament tal-parlament jiena najt li għandi tlet prioritajiet. Dawn huma li nejn l-ċittadini kif imwiet fit trattat tal-Lisbona u li dan se jkun realtà sa minn għada u kol insaħħa il-kultura ta' servizzi fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u kol li insaħħa l-effettività tal-Uffiċċju tal-Ombudsman Ewropew. Jien ukoll nixtieq nenfasizza iktar dak li qed bil-miktub diġà. an ċentrali tal-istituzzjonijiet u tal-korpi Ewropej huwa li namlu suċċess mill-Trattat ta' Lisbona u allura niksbu l-fiduċja ta' ċittadini. Il-kontribut ta' l-Ombudsman għandu jkun li jgarantixxi l-ċittadini li jkollhom amministrazzjoni tajba u ġusta u jkunu iktar familjari ma' trattat biex bekk ikollhom eh, aċċess għad drittijiet fondamentali, għad dokumenti u jkunu jistgħu jużaw dawn id-dritti id-dritt tagħhom daw drittijiet li għandhom Biex ikonna kultura ta' servizz aħjar fl-Unjoni Ewropea, jiena għandi f'moħħi li naġġorna il- il-kodiċi Ewropew ta' amministrazzjoni tajba għandi f'moħħi li intejjeb l-aħjar prassi tal-ombudsman, tal-petizzjoni, tal, tal, Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Kejslo tal eh, Amministrativa tal-Qorti tal-Ġustizzja u wkoll it-Trattat tal-Lisbona biex niżviluppa wkoll eh, inkjesti u biex intejjeb ukoll il-fatt il, il biex ma jkunx hemm iktar eh, amministrazzjoni ħażina. Irrid ukoll intejjeb in-netwerk ta' amministrazzjoni tajba fl-Unjoni Ewropea u nipprovdi iktar taħriġ biex naħdem ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej iktar fuq soluzzjonijiet iktar tajbin, naħdem ħafna iktar ma dan il-komitat u ma l-parlament kollu kemmu, intejjeb iktar il-kwalità tal-informazzjoni li tiġi offruta li ċittadini fir rigward ta' drittijiet u kif ser jindirizzaw dawn id-drittijiet. Jien ukoll timwijat li nieħu e, e, pożizzjoni iktar proattiva fir rigward ta' dialogu leġislattiv, nintervjeni iktar f'dibattiti pubbliċi għal leġislazzjoni li tiġi proposta u kol fir rigward ta' regolamentazzjoni tal-olaf tal-aċċess ta' dokumenti u ta' regolamentazzjoni finanzjarja. Membri jekk jiena niġi rielet niproponi li nieħu dawn l-azzjonijiet biex intejab l-effettività tal-Ombudsman Ewropew. Jiena ser nipprova insaħħa il-konnessjonijiet mal-istituzzjonijiet ta' eh, drittijiet tal-bidem nazzjonali u mal-korpi simili. Nipprova wkoll nilħa eh, il- U namel dak li jishtiqu persuni Ewropej li għedin jamlu l-ilmenti u koll ser niprofa nuża eh, l-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Parlament u riżorsi tal-IT biex inkun nista inkun iktar viċin ta' ċittadini kooperazzjoni sħiħa mal-Network Ewropew ta' l-Ombudsman. Jien ukoll se niprofa norganizza iktar attivitajiet ma' l-stakeholders fuq livell Ewropew u kol nikrea forum kontinu għal iktar dialogu mal-medja, mal-intraprizi u mal-soċjetà ċivili. Ser niprofa u kol namel network soċjali permezz ta' websites il-parlament u il-membri parlamentari Ewropej diġa qed jagħmlu dan ix-xogħol u jistgħu jservu bħala modell tajjeb. Ser niprofa u koll insaħħa l-involviment ta' Network Ewropew tal-Ombudsman fir rigward ta' l-ilmenti u koll ser niprofa intejjeb il-Network Ewropew tal-Ombudsman u koll l-applikazzjoni tal-Liġi Ewropea fl-Istati membri. President, membri onorevoli, eh, onorevoli It-titjib tal-amministrazzjoni għal beneficju tat-ċittadini kien eżattament fil-qalba tal-prezentazzjoni tiegħi. Dan ukoll kien fil-qalba tax-xogħol tiegħi bħala ombudsman u jekk nerġa' niġi elett jiena ser nagħmel pjan strateġiku li ser ikollu lan dan li se dan lan. L-Ombudsman Ewropew ser jipprova jilħa riżultati ġusti fir rigward tal-menti kontra eh, l-istituzzjonijiet Ewropej jinkoraġixxi iktar trasparenza u amministrazzjoni aħjar. Ser jipprova jikseb dialogu bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea u jkun hemm standards mill-aħjar fir-rigward sal-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena nispera li din il-preżentazzjoni qasira u r-risposti bil-miktub tiegħi tawkom idea ċara kif jien ser nipprova nikseb dawn l-anijiet u kif l-Unjoni Ewropea ser tipprova ikolla eh, lat uman li tilħaq li ċittadini. Grazzi ħafna u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi Grazzi Sur Domandoru, sissa ser niftħu il-diskussjoni tagħna l-ewwel intervent huwa minna ħata il sinjura Bruni. Grazzi tassew l tajba. Nixtieq nagħti merba wkoll il sur Damanduros. U interessanti li nisimaw l-istqarrija tijak, u t-tweġibiet tijak. Minħabba l-fat li inti se terġajt rissaqt il-ħatra tijak, nishtiq nerġa namel namillek mistoqsija. Dek xie għanijiet oħra ġodda? Inti imħasseb dwar mandat iħor? Kif qed tara l-kooperazzjoni mal-Komitat ta' Petizzjonijiet u kif qed tara l-kooperazzjoni tiegħek ma' istituzzjonijiet oħra? Grazzi tassew, issa sur, sur Bossinaro. Grazzi tassew. Sir President, mela, sur Embazmen Ewropew, wa privileċ u anki pjaċir li natik merħba unek f'dan is-sessjoni ta' smieħ. Mela, ta' it tiegħek għal kooperazzjoni mill-qrib mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet iċ-ċittadini Ewropej jistaw jaraw aħjar differenza bejn amministrazzjoni tajba u amministrazzjoni ħażina. Din hija xi ħaġa li afferm importanti xi ħaġa li bla dubju għandna niżviluppaw aktar. Mela f'dan il-kuntest inti lest li taħdem flimkien magħna għal mekkanizmu ġdid biex nimmanistraw il-petizzjonijiet sabiex intejbu ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Ombudsman Ewropew? Grazzi tassew.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 punt li u għafem importanti għalina, pero eżattament jena ma rajtx dan il-punt fil prezentazzjonijiet tiegħek. Mod partikolari il-kwistjoni ta' drittijiet tal-minoritajiet nazzjonali. Jiena meta tkellimt dwar dan ma kontx ċara bizzejiet, ma tajċ eżempji. Però ser nagħti l-eżempji. Jista' jkun li f'xi stat membru wieħed il-liġi tgħid li il-minoritajiet nazzjonali lokali ma jistgħux jużaw il-lingwa taħħom. U allura dan huwa vjolazzjoni ta' drittijiet kollettiv iżda wkoll individwali. Iġifieri persuni individwali li se jkun qed isofru. Id-domanda hix ser nagħmlu dwar dan, x'tista' tagħmel dwar dan fl-opinjoni tiegħek biex ittejjeb din is-sitwazzjoni. Kif nistgħu insibu soluzzjoni paċifika għal dan? minajr ma ninsew jew ninjoraw dawn il eh, dan il-ksur li qed jaffetwa individwi u gruppi ta' nies li ovvjament għandhom kwistjonijiet ta' eh, violazzjoni tal-minoritajiet li għandhom jiġu indirizzati. Dan huwa importanti mhux biss għaliex aħna rridu insolvu dawn il-problemi u dawn il-konflitti, iżda wkoll minħabba l-fatt li fl-Unjoni Ewropea dan qed joħla uh, eh, sens ta' diżappunt. Nies isom qed jiġu minsija fl-Unjoni Ewropea jew inkella nies li qed iħossu li hemm xi standards doppji qed jiġu applikati. jisom l-Unjoni Ewropea titratta ċertu affarijiet b'attenzjoni kbira anke jekk dawn uh, jiseħħu Eh, postijiet remoti ġeografikament u dan huwa ġust tajjeb, però ċertu nies isom ma jistawx jaċċettaw kif l-Unjoni Ewropea qed tinsa tindirizza kwistjonijiet eh, f'ġewwa dara stess. U kif id-drittijiet tagħhom qed jiġu miksura Dawn huma punti importanti ħafna għas sigurtà u għad-dinjità taċ-ċittadini Ewropea. Ewropej, għal daqstant id-domanda tiegħi hija, inti tara li hemm xi mod ta' kif dan il-ksur jista' jiġi solvut? Kif nistgħu inneħħu dan l-approċċ ta' standard doppju U fuq livell iktar ġenerali biex immur lura għal dawn l-standards doppi, kif tista' tassigura li fil-xogħol tiegħek bħala ombudsman inti tara x'inhuma l-kompetenzi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea biex ma jkunx hemm affarijiet mhux ċari bejn dawn it-tnejn. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Damandorros, ringrazzjak tar-rapport tiegħek li kien um mimli b'informazzjoni grazzi ħafna tal-li tkellim dwar il-pjanijiet eh, tal-futur tiegħek eh, dwar x'ħat tagħmel b'mod differenti x'tibdiliet ser ser ser ġip, eh, u x'tibdiliet ser ikun hemm wara li ġa pravatu it-Trattat ta' Lisbona. Però minħabba li inti rispondejt għal dan kollu kważi jiena ma rridx nerġa' nirrepeti, għandi domanda oħra li tqajmet fil-plenarja ġalment iż-żmien biex jiġu risposti ċittadini eh, idum, ikun twil. U l għura din hija xaġa sensittiva ħafna. Nis ġalment ikunu ħerqana ħafna biex jieħdu risposta. Inti tista tnaqqas il-żmien li fih jiġu risposti id-domandi tan-nies u kif tista' tagħmlu dan? Għaliex din hija domanda, din hija kwistjoni li tiġi mqajma spiss. Grazzi ħafna, eh, Sinjora Wallis. Grazzi. Sur Doro sal prezentazzjoni tiegħek jien għandi żewġ eh, kwistjonijiet li rritin saqsik dwarhom l-ewwel net. Aħna nirrikonoxxu l-impenn tiegħek fir-rigward tal-kultura tas-servizzi fl-Unjoni Ewropea u fl-istituzzjonijiet u l-linji gwida li produċejt, però xi nies għadhom jitħasbu li ċ-ċittadini għadhom qed jiffaċċjaw ċertu problemi dwar kif ser jistaqsu domandi, jistaw jagħmlu petizzjonijiet, jistaw jiġu għandek, jistaw marru għand is-solvit, jistaw marru direttament għal kummissjoni. Allura dan joħloq ħafna konfużjoni għal ċittadini Allura li rridu nagħmlu huwa li ċ-ċittadini ngħidulhom eżattament fejn iridu jirrikorru għal risposti tagħhom. Kien hemm intkellem dwar one-stop shop jew inkella xi portal komuni, x'taħseb li għandu ikun eh, għandha tkun l-aħjar soluzzjoni. It-tieni punt, Lisbona ser twassalna għall istituzzjoni li eh, il-Kunsill ġifiri ser ikun ikollu iktar poteri. Sissa f'dawn l-aħħar snin ma tantx kien trasparenti il-Kunsill u allura inti kif qed tistenna li ser titratta din il-problema. Ah, l-aħħar punt U koll il-parlamenti nazjonali jistaw jkollhom parti importanti fil-leġizlazzjoni parlamentari tagħna. Allura x'jista' jsir biex anku tkun tista' iżom għajnejk fuq dik li tista' tkun istituzzjoni oħra ġdida fil-futur? Is-Sinjura Oken, Iva, grazzi tassew. Iva, grazzi għax-xogħol tiegħek, għall-preżentazzjoni tiegħek U naħseb eh, uħut mill-mistoqsijiet tagħna ma konformi bit-trattat ta' Lisbona aħna ser ikun żewġ artikli ġodda li ser jagħtuna aktar bażi legali għat ta' l-amministrazzjoni fl-istituzzjonijiet. Inti hawnhekk kont titkellem kwistjonijiet li inti tħoss eh, qed titkellem dwar affarijiet li inti ser tagħmel dwar, ser tittejjeb. Qed nitkellmu hawnhekk dwar regolamenti. biex li jistaw waslu għal eh, amministrazzjoni aħjar, kif suppost. bat għanna u koll kwistjoni tal-monitoraċ. L-aġenziji differenti u anki istituzzjonijiet. Kif inti tkun tista' saħħaħ il-kontroll ta' xinu għaddej fl-istituzzjonijiet għal xina naħseb danu li nixtiequ ntejbu anki naħseb li dawn importanti wkoll ċittadini għaliex ta' sikwit L-aġenziji meta jintaqgħu ma' ċittadini, ovvjament, ċittadini dinja l-iktar kwistjoni li hija għal-album. Grazzi tassew sassur Chichester. Professur Diamandura nixtieq eh, nirringrazzjak tal rakord tijak u anki għal-prezentazzjoni għalija tijak jider li jinti herqan biex tkompli biex xol. Nixtieq issa nsaqsik xi tħoss bħala l-aħjar azzjoni, azzjoni wahdina u deċiżjoni wahdina waqt li inti kont fil-mandat pala ombudsman. U tini net, xini l-azzjoni wahdina jew eh, eh, deċiżjoni li jiddispjaċik liħat? ħadd? Fit tweġiba tiegħek bil-miktub inti għamilt referenza għal l-istituzzjonizzazzjoni tal-rimarki kritiċi minnaħat tal-ombudsman Nixtieq eh, nisaqsik għaliex ma nafx jekk fil-kummenti tiegħek kien nixtu għal dan il-punt. Jekk iva jiddispjaċini njorajta jiena u tkun tista' tikkommenta forsi iktar fid-dettall dwar din il-mistoqsija. Grazzi tassew. Is-Sur Countess. Grazzi, aħna reċentament għad kif kena l-opportunità biex nitkellmu dwar l-sqarja Paljadelli. Flimkien mija aħna kellna ċans nagħmlu valwazzjoni pozittiva ta' Surdi Madures, nixtieq ukoll koll fil-fatt nirringrazzja Surdi Maduros. Din istadju nixtieq nagħmel mistoqsija mela fuq kollox għabbażi tal-esperjenzi tiegħek. Ma li ma tibta problemi l tqajt flimkien ma' l-medjaturi nazzjonali, reġjonali, kif irnexxilek issolvi u kif nistgħu nistgħu insolvu dawn it-tip ta' problemi? fil-tweġiba tiegħek bil-meqtub inti tkellim dwar ħtieġa li nikkonsolidaw mentalità ta' servizz għall ċittadini anki fl-amministrazzjoni pubblika. Eh, dan din hija sfida, hija problema diffiċli, speċjalment meta nitkellmu dwar istituzzjoni b'saħħithom li ma jkunux trasparenti u li ma jkunux innominati u lanqas maħtura, għalhekk tista' tagħmel inti f'dan il-każ Sabiex inħarsu d-drittijiet tal-bniedem aħna rridu wkoll narfuhom. Fl-opinjoni tiegħi trattat tal-Lisbona manki l-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem mumiex marufa daqshekk fost iċ-ċittadini, allura x'nistgħu nagħmlu fl-opinjoni tiegħek sabiex bekk aħna nqajmu aktar kuxjenza fost iċ-ċittadini. Anki minħabba l-protezzjoni eh, ta' drittijiet tal-bnedem stess. Grazzi. Is grazzi sassur Salavarsusk. Is-sur Di Maduro sina kelli l-opportunità li in-segwi l-istqarija tiegħek u rajt ix-xogħol tiegħek u anki rajt dak li qed jintqal fil-rapport li qed niddiskutu issa u nista' ngħid li wieħed eċċellenti. Għada ser jidħol fissa trattat ta' Lisbona ġifieri għada hija data ferm importanti. Kemm għall-Parlament, għall-Parlament anzi hija data importanti ħafna U dan għaliex li eh, setat istituzzjoni li se jitbidlu anki rwal tal-parlament se jitbiddel. Allura, biex aħna nkun nistaw naraw li kunem attività li timxi bħeffa, aħna pala istituzzjoni tal-parlament manki bħala medjatur, inti bħala ombudsman x'taħseb li jista' jsir mill-perspettiva ta' trattat ta' Lisbona. Kif jista eh, l-entità tiegħek issir aktar ta' ħeffat effikaċi? Mux, ma nitkellmux fuq għanijiet li huma wis ambizjużi u mistgħux jintlaħqu, ma affarijiet prattiċi. Grazzi. Issa sur Diamaduro, nixtieq twieġeb u bad niftħu il keċ il-proċedura keċ DI. Mela, fidejk, sur Diamaduros. Iva, grazzi għal darboħra. Mela, Signora Gomani, nirringrazzja tal-kommenti tijak. Signora deputata, u kemm il-darba diffiċli biex inwieġbu mistoqsija bħal din, ġifri, jekk xetti tipprova tagħmel wisq. Heh, bla dubju. Jiena tfajt il-kandidatura tiegħi mill-ġdid għaliex jiena ħassejt li dalli ħafna x'namel. Jini li namel dan ix-xogħol għal sitt snin u għatlek fil-fatt meta tajna reċentament jina naħseb li dak li qed nippruvaw namlu fil-istituzzjoni tal-ombudsman u li noħolqu klima ta' fiduċja bejn l-istituzzjonijiet minnaħa u ċittadini minnaħa l-oħra. Din irrid ngħid li hija triq ferm diffiċli. U allura jekk il-Parlament Ewropew jerġa' jaħtarni mill-ġdid hemmhekk se ikolli opportunità biex inkompli x-xogħol li kont diġà bdejt. Issa, dak li kiku xtaqt namel jew forsi nixtieq namel? Pala ombudsman, ikolli najt li kollox jaqa taħt il-qasam ta' informazzjoni, informazzjoni li ċittadini. Din huwa qasam pjuttost diffiċli, però l-isforz li nagħmlu ser ikun xira ħafna. Allura tajb li nimxu din id-direzzjoni, ġifri l-għajmin ta' kuxjenza. Memx tmim kif nistaw nilħu dan il-għan, il-toroq huma differenti, hemm ħafna mezzi kif nistaw nilħu dan il-għan. Jiena tal-fema li hemm ċertu affarijiet li l-Ombudsman irid jagħmel, però l-Ombudsman Ewropew irid ma jistax jipprova jagħmel kemm jista' kemm kollox, jiena interessat ħafna fl-amministrazzjoni pubblika, f'trasparenza u dejjem qed infittex mezzi ġodda kif nistgħu niksbu dan. u brabta ma' mistoqsija li intom saqsejtu l-kooperazzjoni kelli ma' l-Komitat ta' Petizzjonijiet matul is-snin, ikolli najt li kienet waħda verament ta' valur. Jina nerġan repeti ruħi, ir-ratifikazzjoni, id-dħul fis-seħ ta' Trattat ta' Lisbona għada, dan ser ikun ta' importanza kbira għal Parlament Ewropew u anki għall-Ombudsman Ewropew hemm ħafna possibiltajiet ġodda li qegħdin jinfetħu għall Parlament Ewropew. Per eżempju li jieħu vantaġġ mill-opportunità li jkopera mal-Parlamenti Nazzjonali u hemmhekk għal darboħra meta nqisu il fatt li jina diġa kelli netwerk ta' kooperazzjoni mal-medjaturi reġjonali u lokali net nara l possibilità anki għalija biex naħdem aktar mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali u anki l-komitati tagħhom il-Komitat ta' Affarijiet, jew inkella Komitat ta' Amministrazzjoni dawn eh, huma opportunitajiet li aħna nistgħu nużaw. U dawn opportunitajiet li toħroq it-Trattat ta' Lisbona, però jiena x'aktar xi kolli aktar suċċess jekk jiena nikseb u jkolli l-appoġġ kif dejjem kelli minn dan il-Komitat ta' Petizzjoni fil-Parlament Ewropew. U fl-aħħar net anki kooperazzjoni ma l-oħrajn, jak dejjem l-oħrajn. Ġifir kollegi tana reġjonali u nazzjonali, l-intenzjoni tiegħi hemmhekk u li nieħu l-vantaġġ kollu li għandi permezz tal-Lisbona sabiex insaħħa honżit il-possibiltajiet li qegħdin jiġu offruti mill-netwerk ta' l-Ombudsman Ewropew. Sabiex bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu aktar minn dak li għamilna. Sissa. Dak li huwa tant eċitanti dwar xogħol ta' ombudsman u il-fat li dan din persona il-limitu. Pero hemm dejjem opportunitajiet ġodda, direzzjonijiet ġodda. Dak li jistimulani u l-entużjażmu kbir li hemm fost il-kollegi fl-istati membri u fir-reġjuni. U għalhekk Jina biħsib li namel dak kollu li nista sabiex nipromovi dan l-element jekk jina dejjem nerġa' nħatar mill-ġdid. Sur Bassonari, jena xie nwieġeb il-mistoqsijiet jgħak moddirat ħafna. il possibilta li konna mekanizmu komuni. Mela, biex nibdew l-ewwel nirrepeti u ngħid li l-ombudsman, jien bħala ombudsman u jiena naf il-predeċessuri tiegħi huma ħadmu ħafna bir-rida ta' dan il-komitat u anki tal-parlament biex jappoġġaw l-attivitajiet tiegħu. U nikkonsidra dan kollu bħala punt ta' tluq, ġifri aktar kooperazzjoni, kooperazzjoni aktar imsaħħa u biex ma nkunx Ma nirrepetix ruħi, rritnajt ngħid li il-parteċipazzjoni, il-kollaborazzjoni importanti ferm. L-ombudsman jista' jaħdem l-Ombudsman Ewropew jista' jaħdem ma' l-Ombudsman nazzjonali u lokali fuq livelli multipli. Aħna bdejna minn sistema li stabilixxejna dan l-aħħar fejn l-Ombudsman reġjonali u nazzjonali ja u diffikultajiet li l-Ombudsman Ewropew f'każijiet fejn hemm bżonn kjarifika dwar kwistjoni li għandhom x'isma' liġi Ewropea. Dan is-saħħaħ dan l-aħħar dawn l-aħħar snin żdied dawn l-aħħar snin u jina nistan is li ser ikun iktar tisħi għaliex Lisbona ser tiftal opportunijiet għal tip parlamentari, interparlamentari ta' rabtiet u jina jkolli ngħid li nistan nħeġġeġ il-kollegi tiegħi biex jizaw il-parlamenti tagħhom fl-applikazzjoni tagħhom, ġifri jkunu qegħdin joħolqu ċirkwit, ċirkwit aktar vibranti u fl-istess waqt jattiraw aktar ċittadini u l-attenzjoni ta' ċittadini len mit-talbiet u kjarifiki aħna użajna u kol l-istrutturi eżistenti tan network aħna għanna forum ta' diskussjoni u użajna dan il-forum biex ikun kapaċi jinforma l-kollegi tagħna fil-livell reġjonali u nazzjonali biex pereżempju ntikom eżempju kien hemm inizjattiva rigward il-possibilità li u ombudsman tal-pazjenti. Ġifri, id-drittijiet tal-pazjenti u tas-saħħa dawn jaqgħu taħt responsabilità tal-Ombudsman Nazzjonali Reġjonali. Għalhekk għana mħasba meta eh, Huma mħasba, ċittadin kun mħasba meta jismaw ħaġa li tista' tiżviluppa fuq il-livell Ewropew. Allura permezz ta' Discussion Forum Network huma ġewwa għandna kjarifikajna dan il-punt tajnihom informazzjoni u fil-fatt aħna konna kapaċi noħol u sinerġiji li ikkjarifikaw il-kwistjonijiet u anki għenu l-istituzzjonijiet biex jifmu aħjar it-tip ta' tħassib u ansjetajiet u anki l-opportunitajiet li jeżistu fuq livell nazzjonali. Allura tweġiba tiegħi biex najdilkom kemm xejn klim differenti, mhux qed nara l-bżonn li konna mekkaniżmu komuni. Forsi nifilxu aktar u nżidu mal-mekkaniżmi eżistenti u anki nieħdu vantaġġ mill-opportunit li qegħdin jiġu offruti mit-Trattat ta' Lisbona biex nżidu ma' dawn il-mekkaniżmi sabiex il- livelli differenti ta' kooperazzjoni ma' dan il-komitat, ma' komitati oħri tal-parlament, flimkien ma' l-network tal-ombudsman fuq livell reġjonali nazzjonali f'dak il-każ joħloq sinerġiji li ser ikunu ta' benefiċċja ċittadini. Miss Hankis. Issa, Signora Hankis, nixtieq nirringrazzjak għall mistoqsija tiegħek. Jina naf xinu ma tħassib tijak, naf li fil-pajis tijak għandkom ombudsman għal minoritajiet, jina fil-fat naħdem ħafna ma' sur Kaltenbach meta kien l-ombudsman tal-minoritajiet, u jina kol ġej minn parti fid-dinja fil kwistjoni ta' minoritajiet kienet pjuttost importanti fil-istoria tar-reġjun. Għalek, ikolli najt li jina naf dwara il-problema pala ombudsman ser namel dak kollu li nista jekk nerġa' ninħatar mill-ġid sabiex nindirizza din il-problema. Rrit najt li jina verament mħasseb u sensittiv, jina rrid ngħidlek ukoll, però żewġ affarijiet oħra li bħala ombudsman Ewropew jina irċevejt ftit il-menti li għandhom xi jaqsmu għal mirritajiet, il-menti li normalment irċevejt għandhom xi jaqsmu mal-ksur dwar l-drittijiet eh, miksura tal-Romas, l-istati membri, u il-problemi li ma nistax neleb jaqaw barra l-mandat tijaj, x'dawn għandhom jaqgħu ovvjament fil-mandat tal-kollegi tiegħi fuq livell lokali u reġjonali. Jiġifieri jekk tara l-istampa ġenerali tal- l-editajiet dawn il-minoritajiet, dawn huma mhux biss etniċi. Allura d-diffikultà tal-ombudsman kien kienet attività fil-qasam li għandu x'jaqsam mhux biss ma' diskriminazzjoni tal-età. Kenna wkoll inizjattiva importanti ħafna li għana żviluppajna kellha x'taqsam ma' tfal bi bżonnijiet speċjali u din kwistjoni morali importanti ħafna fil-fatt ressa tukol rapport speċjali anki f'dan il-komitat, f'dan il-parlament. Jena niddejt ukoll eh, investigazzjoni ta' inizjattiva wahdina u investigazzjoni pubblika fuq il-persuni vulnerabli, persuni ġifri b'dizabilita. Kien hemm ukoll numru ta' inizjattivi li jena bdejt u dawn juru li l-ombudsman diġà kien involu tassew biex jitratta ma' kwistjonijiet eh, ta' gruppi vulnerabli. Pero fiħdan il-mandat tiegħi li għandu jkun eh, l-istituzzjonijiet Ewropej. Allura il-tweġiba unika tiegħi u li nista' ngħidlek li jiena les li naħdem flimkien ma' eh, kull tip ta' istituzzjoni, il-parlament, dan il-komitat, jew inkella l-kollegi tiegħi fuq livelli neġjonali u nazzjonali biex inkun nista' promuovi preċiżament il-kwistjoni ta' double standards inti għamil referenza għalija. Fiħdan il-mandat u setat li għandi pala istituzzjoni Ewropea li bil-liġi marbuta mal-istituzzjonijiet u entitajiet Ewropej. Mr. Diamanduras, io devo chiederle però di essere più sintetico. Sur Diamanduras, jina nitolbok tkun iktar konċis għaliex diġà skadejna nħinu rridu nissakrifikaw il-15 minuta tal-keġ ma naħsibx li, ma nafx jek jaqblux il-kollegi tiegħi. Grazzi tassew, Signora President, ni għal-problema inevitabli tal- ehm, l-Ombudsman Ewropew li jkun jista' jwieġeb fit-tul għal mistoqsijiet li nataw, ma jistax nkun daqshekk limitat Mela, jina naqast il-ħin biex nwiġa pallilmenti. ilmenti Kif għattilkom, xi drabi nieħdu tlet xhur żmien biex nwieġbu għall aktar ilmenti ħfief. Lan tiegħu però nipprova li naqsu dan iż-żmien. U għet anki nitkellem għal kollegi tiegħi biex naqsu l-ħin biex iċ-ċittadini jirċievu risposta l-ilmenti jew mistoqsijiet tagħhom nittamaw li nkunu nistgħu nagħmluh dan. Signora Wallace, grazzi tassew jiena mafuż bil-ħin minna taċ-ċer hawnhekk biex inwieġeb pa' mistoqsija Ovvjament il-port il-komuni din hija kwistjoni li eżempju ċara dak li aħna minna ħloqna fil-fat guide interattiv li ġi muqaf fil-bidu ta' din sena bħala parti mis-sit elettroniku tagħna wa si, gwida interattiva li tkun tista' twieġeb li ċittadini sabiex nevitaw il-fatt li qogħdu jmorru għand l-ombudsman tagħhom biex jimdik id-direzzjoni. Ġifri minn issaħna wkoll ħdimna ma' Europe Direct, ġifri aħna parti minn sistema telefonija diretta, ġifri jekk in-nies isaqsuna mistoqsija ma jkun jistgħu jirċevu tweġiba diretta u b'dak il-mod ma jkunux qegħdin joħolqu aktar problemi, ma jkunx hemm inkonvenjenzi f'termini ta' Lisbona u trasparenza intom tafu li F'dan il-komitat jina ressaqt rapport, riżultat li kien jura trasparenza u għalek jina verament ħerqan li naħdem ma' konsil ġdid u jekk nerġa' niġi maħtur mill ġid jina għandi l-intenzjoni li nipprofitta me l opportunità il-ġodda li toffrinna l-Lisbona u nkun nista' naħdem aktar mal konsil b'iktar trasparenza u biħsibni nressaq dan il-punt fuq l agenda Jina u kol diġa tkellimt kem xej dwar kif ħanuża l-opportunitajiet ta' Lisbona billi namel użu mill-Parlamenti Nazzjonali u nittama li nkun nista' namel dam mod uh, effikaċi u sistematiku. Signor Alkin, jina fimt il-mistoqsijiet tijak daw ma tanċu ma faċli biex nwieġbu mod maġġel, nix najdilkom imma li l-artiklu 298 fil-ħidma tal istituzzjoni dan jista' jaħdem bħala bażi biex naddottaw liġi li tista' tkun liġi fuq l-amministrazzjoni tajba tal-Unjoni. Jiena jrid ngħid li jiena lest li naħdem għal dan il-kumitat u għaffem importanti għal dan il-Kumitat tal-Ombudsman tal-Petizzjonijiet u li jaħdem fl-imkien l ombudsman biex noħorġu blaħja riżultati għal ċittadini, però ovvjament din hija parti minn inizjattiva leġislattiva li jiena lest li nipparteċipa fija u nejnkom kif ikonna iktar kontroll aħjar, mela l-unika kontroll aħjar u li nintensifikaw l-esforzi ta' l-ombudsman u ek provajt n-deskrivi li l-kom. Jek nirġan iġi maħtur mil-ġdijt jimbeħsibi nitrasferixxi l-attenzjoni tiegħi fuq l-istituzzjonijiet anki l-aġenziji u insaħħaħ il-definizzjoni ta' xi tfisser kultura u anki relazzjoni tagħhom ma' ċittadini. Grazzi tassew ukoll deputati ħor. Mela l-aħjar Jidir li illi waħda mill-aqwa deċiżjonijiet li ħadd kien rapport li natajt li dan il-parlament, li dan il-komitat, li kellux jaqsam ma tfal bżoni speċjali. Dak kien moment meta jina stajt nindirizza dak li kien element ta' tħassib kbir fuq livell soċjali ta' sensitività, ġifiri l-edukazzjoni ta' dawn it-tfal. Ġifiri dawn huma dinja waħda fost it-temi eh, fost l-ordni legali tal-Unjoni. Xi ħaġa li gburi ħafna dwara. Issa, dwar dak li dispeċini. Jena nistanajt għalli għandi iktar minn ħaġa waħda li jena jiddispjaċini? forsi li ma spiegħajċ bizzejiet il-pozizjoni tiegħi lil dan il-Kumitat u dan il-Parlament, per eżempju, dwar kwistjoni li għandhom xjaqsmu dwar l-allowances tal-MPs. Avolja xorta mbagħad wasanna li aħna wasanna f'konklużjoni li kien importanti għaliex il-Parlament iffoka aktar fuq aktar trasparenza, xaġa li jiena l għajt u dan ifisser li jiena ma spiegajċ bżejjed dwar dan il-kwistjoni xi ħaġa li issa iva jiddispjaċini. Issa, kif nistgħu nagħmlu segwitu dwar l-istituzzjonijiet? Naħseb jiena tajt bżejjed indikazzjoni dwar kif nixtieq nagħmel dan iżda l-dija tiegħi illi tassew nuża il-personal tiegħi fl-imkien ma l-pozizjoni tijaj biex ikun hemm kuntatt aħjar fuq livell nazzjonali reġjonali, kif ukoll dan iseħħ ukoll fuq livell tal-istituzzjonijiet. President, kolli naqleb għal Grik issa. Onorevoli Hundi, jena għawnek għandi l-ħin kontrija, għandi pressjoni kbira fuq minħabba l-ħin u għallura jina diġa spiegajt kif aħna nishtiqu unamlu kollaborazzjoni ma l-Ombudsman reġjonali u nazzjonali iżda permet. Tili li li niqafawnek li ma nispiega xaktar u ma nitħol xaktar detal dwar dan il-punt. Issa, dwar il-mentalità li wieħed ikun għas servis ta' ċittadin u għal promozzjoni tar-rwol, għonek u kolina spiegajt l-opinjoni tijaj Hawnhekk irridu ikonna aktar sforzi għal dak nxaqsam il-kuntat bejn l-Ombudsman u l-istituzzjonijiet kollha l-oħra. Pereżempju, jiena rrid kuntatt il-ħin kollu mal-kummissarji u mal-istituzzjonijiet kollha u biex insaħħu dawn l-istess kuntatti il-ħin kollu kif iċ-ċittadini jistgħu jkunu jafu aktar u aħjar x'inhuma drittijiet tagħhom permezz ta' Trattat ta' Lisbona u permezz tal-Parlament Nazzjonali dan huwa possibbli. Umbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħek jiena diġà weġibt u xtaqt nisħaq biss illi Trattat ta' Lisbona se jiftaħ ħafna opportunitajiet illi aħna rridu nilqaw u bla dubju ta' xejn jiena nilqa jekk jiena ninata din l-opportunità. Grazzi ħafna nibdew kaġ tiegħi is-sanna l-Onorevoli Rapti. Κύριε Διαμαντούρο, θέλω να σας συγχαρώ για τα μέχρι τώρα πεπραγμένα. L-ewwel net, nifraħlek għal dak li inti rnexxilek u nifraħlek ukoll għal xi ħaġa oħra, jiġifieri għal mod kif inti weġibt, kif ukoll għal eh, sinċerità li inti rejtna hawnhekk eh, fl-istess weġibit tiegħek. Issa żewġ osservazzjonijiet minn naħa tiegħi. Eh, fit-tweġiba għal dak li jiġu għamlu istituzzjonijiet biex jgarantixxu servizzi aħjar ċittadini, jiena hawnhekk nuttajt li inti tkellim dwar sitt punti fosthom inti semmejt żewġ punti li huma tas importanti l-ewwel net it-tarifa ċittadina dak l-industrija sam id-drittijiet tagħhom, u mbagħad il-ħarsin tal-istess drittijiet. U mbagħad it-tieni punt tiegħek. Spjegazzjoni ta' dak li sar ġifiri fil-lingwa fil-lingwa partikolari fuq dan l-aspet. Hawnhekk eh, nistgħu nippromovu b'mod aħjar dak li aħna dejjem qegħdin nisħu ġifieri l-idea Ewropea. Għabbażi tal-esperjenza tiegħek, eh, aħna smajna t-weġib tiegħek eh, dwar l-element importanti li inti wettaqt. Jina, minna ħatijaj, għed nistenna ħafna minna ħatijak. Il-kollega li miss? Onorevoli Mer, jina minna ħatija ju kol ninaqat mal-kollegi tijaj u illi il-rapport tal-2008 kien punt essenzjali. Kelli l unur mux bis pala persuna grega li ħdimt ma persuna oħra grega, iżda. Pala MEP Jiena ħadħsib rapport fuq istituzzjoni oħra Ewropea. U da kien fidejn persuna grega. U dan kienu nur għalija illi nwettaq dan ix-xogħol u li kolli din ir-relazzjoni. Issa. Nadja għal-mistoqsija tiegħi inti qed tirreferi għal dawn it-talbiet ripetuti. Iżda flima flima ambitu aħna rajnijhom dawn it-talbiet. Grazzi għal dawn il-kliem eh, ta' tifħir. Għawnek, minix, eh, għawnek forsi ma tanċaw daw, l-għalra ma tistax taraw jiena kemm qed isir aħmar dawn il komplimenti kollha li qed nirċivi minna ħatakom. Issa, l-għalra rabti. Jiena nħoss illi u għadmir ombudsman illi jkun onest, dak li t-niprofa namel, inwieġeb għall-aspettativa ta' sinċerita il-ħin kollu, ġifiri. L-ombudsman dejjem għandu l-obbligu li komunika ma' ċittadini f'lingwa li jinftijem. Allura, anki fid deċiżjoni tiegħi nipprova nuża lingwa li tinftijem u niprofa dejjem intejjeb din il-lingwa biex aktar tiftijem. U dan se nkompli namlu jekk jiena ninata il ċans il nkompli fix-xogħol tiegħi. Issa, dwar punt ieħor li smajna dwar l-inkjesti. Dawn huma strument importanti għall ombudsman Dawn iridu jintużaw bissa l-kwistjonijiet importanti u validi, speċjalment għal elementi ta' ksur, ta' drittijiet speċifiċi, jew ksur ta' drittijiet tal-bnedmin, anki jekk fil-konfront ta' persuna waħda. Dawn huma strumenti li jena użajt, nixtieq nuża dawn il-mezzi wkoll fil-ġejjieni biex nisħaq problemi li jistaj u koll jolqtu persuni oħra. U dejjem biex ovvjament najnu li ċittadin u bekk nitfaw dawl fuq problema usa. Issa għatfadlina zewċ minuti taħin, e, eh, nixtiqnat il-kelma l-kollega Harken u bat il-sur Mandurus biex aħna naraw il-ħintana, l-onorevoli Harken. Grazzi ħafna fil-qosor. Niskuza ruħi ma konċa unek għal-smiħ kollu. E, da mux nuqqas ta' rispett lejk iżda taf illi ovvjament ħafna xiriti jisir fl-istess ħin. Issa, nixtieq nagħmel kumment dwar il-fatt li inti qajjem il-kwistjoni tal-allowances tal-MEPs u nammirak li inti semmejt dan għaliex ovvjament irridu naffrontaw dawn il-kwistjonijiet jaħarqu dim dawk involuti u għalija dan huwa sinjal ta' sew pożittiv. Żewġ kummenti fil-qosor. Inti semmejt mhux biss li nkellmu ċittadini fil-lingwa tagħhom pa' Grik Italjan iżda lingwa xi ma jifmu. U dan huwa ta' so importanti għal ċittadini Ewropej ma jafux id-differenza bejn l-istituzzjonijiet, ma jafux kif jaħdmu u naħseb illi di dan huwa punt kruċjali naħseb illi inti għaj spiċa za mistoqsija tija ija li naf illi inti uh, għamilt ħafna f'dik id-direzzjoni. Għandek aktar pjanijiet biex tiżgura li ċittadini tassew jifmu it-tweġibiet u kol. F'dawk it-tweġibiet aħna ma nwedux li ċittadini aktar mill-li tassew nistaw nwattqu. Grazzi ħafna napprezza l-kommenti tas-sew jina grat għal rimarki tijak dwar il-kwissjoni tal-allowances. Għal dak li għandu xjaqsam eh, il-mistoqsijiet tijak. Permetti li najt dak li ġej. Eh, l-amministrazzjoni il kwisjoni tal-amministrazzjoni hija xi ħaġa miftuħa u dan jtik l-opportunità li inti tkun proattiv u għalhekk dan is-sens jiena tassew ehm, naf illi ma rridx inwet aktar milli nista' nwetta, iżda naf li hemm possibilità kbira li jiena nkun inventiv, eh, noħloq eh, soluzzjonijiet fil-interess tal-ċittadin. U allura nirringrazzjak u ħadd nota ta' din it-twissija li jkun hemm bilanċ ma jkunx spettattiva żejda u minnaħa l-oħra ovvjament ma nilħux dak li nistaw. Forsi jina l-opposta dana kollu, jina niprofa nati iktar, eh, pero mangweċ zejjed, dak huwa l-approċ tiegħi, sinjura. Napprezza dan pero u tasew jiena se nuża mill-ġdid lingwaġġ sempliċu. M'għandx limitazzjonijiet hawnhekk dwar l-approċċ. U l-approċċ għandu jkun kaut, iżda fl-istess waqt inkunu proattivi attivi u nkunu immaġinattivi. Grazzi ħafna kummenti tagħkom. Grazzi ħafna l sur Diamanduros u bekk aħna nistgħu nselmulu u ngħaddu issa għall-aħħar tal-kandidati tagħna. Mr. Moni. Sur Monet. Place Mrs. Mazzoni. Uh, we welcome Mr. Monet. nil Nilqaw li sur Monet se ntoħ ftit tal-ħin biex huma biex huwa ikun jista' jibda l prezentazzjoni tiegħu. For the next 15 minutes. Prezentazzjoni ta' 15 minuta.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 Grazzi tal-li tajtuni din l-opportunità biex eh, neprezenta il-kandidatura tiegħi. Jiena ser nitkellem tliet lingwi. Il-punti li ktar b'saħħithom tal-kandidatura tiegħi għandhom x'jaqsmu mal-fatt li jiena ser inkun qed nitkellem dwar eh, l-innovazzjoni u r renovazzjoni u fl-istess ħin niddefendi drittijiet bażiċi bħal pereżempju id-drittijiet tal-ċittadini u wkoll li naddu għal sfidi oħrajn li eh, huma importanti fis-soċjetà. It-tieni punt fil-kandidatura tiegħi eh, u għal-fat li jena ombudsman professjonali. Jena ni ombudsman fuq livell federali fil-Belġu. U dak jien mill- eh, sebaw design sa l-2005 kien xogħli issa però jiena professur fil-Kolleġġ tal-Ewropa u nagħmel lectures dwar medjazzjoni u um, metodi alternattivi ta' riżoluzzjoni jien u konflitti. Jiena għal stant naf li ġisew u nipprattika u din hija xaġa importanti għall-Ombudsman Ewropew u bħala avukat u bħala espert legali jiena dejjem ist liġi bħala xi ħaġa li qiegħda għas-servizz tal-ċittadini u mhux bil-kontra. Jiena rajt avukati li huma kandidati ideali għal mandat ta' ombudsman. F'ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea dan huwa rekwiżit legali u kostituzzjonali li l-ombudsman ikun avukat. Ir-raba punt huwa li jena mitla ħafna tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-aġenziji u jiena ħdimt ma' bosta minnhom fi Strasburgu, lussemburgu Brussell u Copenhagen, iżda wkoll anka barra mill-Ewropa mal-Europed u mal-DG Cooperation u jien ukoll ktibt u publikajt uh, artikli dwar l-Unjoni Ewropea u kif taħdem. Il-ħames punt u għal-fat li jiena nista' nitkellem ħames lingwi Ewropej tal-Unjoni Ewropea u nista' nifhem tnejn oħra. U allura jiena nemmen b'mod onest li rispett ta' l-identità ta' kull pajjiż u ta' kull lingwa hija xi ħaġa ferm importanti u għandha tkun fil-qofol tal-Unjoni Ewropea u wkoll fil-qalba ta' istituzzjoni bħal l-Ombudsman li huwa f'kuntatt regolari maċ ċittadini Ewropej. Dan huwa punt ferm importanti għalija. Punt ieħor fil-kandidatura tiegħi li huwa ferm importanti huwa li jien għandi kandidatura interġenerazzjonali għal xiena għandi 49 sena, għandi kważi 50 sena u ksibt biżiet informazzjoni, eh, esperjenza ġifiri, però hija wkoll età li fija wieħed ikun għadu lest li jilqa sfidi ġodda. U din hija wkoll età medja bejn żewġ ġenerazzjonijiet ferm importanti fl-Ewropa li jiena nqis ferm importanti il-mod ta' kif nara r-wol tal-Ombudsman Ewropew huwa ferm ċar. Jiena naħseb li għandu r-wol ferm importanti, għandu għanijiet, ħafna għanijiet, l għamilnet li jisaha il-kontroll demokratiku tal-Unjoni Ewropea biex bekk issir protagonista ċentrali fil-protezzjoni tal-ċittadini. Kontra mm, l-amministrazzjoni, nuqqas ta' amministrazzjoni tajba u ukoll eh, naħseb li l-Ombudsman Ewropew u Nazzjonali għandu jkunem biex jgħin l-Parlament Ewropew biex eh, jgħamil xogħlu iktar tajjeb fid-demokratizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament hija huwa l-istituzzjoni li għandu l-iktar leġittimità leġittimità fl-istituzzjonijiet kollha ta' l-Unjoni Ewropea u għal daqstant huwa ferm importanti li aħna nassiguraw li ikun hemm riflessi demokratiċi fl-istituzzjonijiet kollha fl-aġenziji kollha li jaħdmu fl-Ewropa. It-tieni punt tiegħi huwa li l-Ombudsman Ewropew għandu jassigura li ikun hemm tliet prinċipji fil-qalba tal-Amministrazzjoni Ewropea l net trasparenza u l-prinċipju ta' trasparenza it-trasparenza għandha tkun waħda mill punti l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea kif imnizzel fl-ewwel artiklu ta' trattat u għandu jiġi għandu tiġi implementata fl-istituzzjonijiet kollha fl-Aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea. U għandha wkoll tiġi meqjusa bħala l-ewwel priorità tal-Medjatur mm, tal-Ombudsman Ewropew. It-tieni punt, ir-responsabilità dan huwa it-tieni prinċipju. Dan huwa prinċipju ewlieni għal kwalunkwe amministrazzjoni, istituzzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u għanna bżonn inżidu kemm l-responsabilità kif ukoll it-trasparenza fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej. Forsi l-prinċipju tal-responsabilità li accountability li hija l-inqas eh, sviluppata fuq livell Ewropew. Imbagħad il-prinċipju li ħolli għal qalbi ħafna li għal il-kultura tas servizzi din għandha tiġi miksuba f'dan l-istituzzjonijiet Ewropej, għandha tkun parti mill-amministrazzjoni pubblika Ewropea, għandha tkun f'moħ eh, f'moħħ kull eh, persuna li taħdem fl-istituzzjonijiet u u kol biex nsaħu drittijiet fundamentali fil-Unjoni Ewropea kollha. L-Ombudsman Ewropew huwa wieħed mill-iktar protagonisti importanti fl-implementazzjoni ta' ċarti ta' drittijiet fundamentali u kol għandi ġi involut f'każijiet ta' non-diskriminazzjoni opportunitajiet indaqs għal persuni b'diżabilità iżda wkoll każijiet ta' solidarjetà. Jiena jkolli ngħid li dawn kollha huma punti importanti ħafna u dawn huma sma li fihom l-Ombudsman Ewropew għandu jkun ferm attiv fil-ħames snin li ġejjin. Mbagħad hemm ir-raba eh, punt, raba qasam li fih l-Ombudsman għandu jkun attiv. Dan għandu jkun sors li irressaq suġġerimenti għal riformi li jtejbu l-istituzzjonijiet u l-aġenziji ta' l-Unjoni Ewropea u kif jaħdmu irrid jiġi assigurat li kunem taħriġ aħjar tal eh, personell li jadmu fil-Unjoni Ewropea u jassiguraw biex bekk dawn jassiguraw li ċittadini Ewropej jkunu fil-qalba tal-tħassib tagħhom tal-punti kollha. Irid nassiguraw li jkun hemm maniġjar tajjeb u rikonoxximent tajjeb ta' dan u dan għandu jiġi implementat b'mod internazzjonali. War għal importanti sabiex innaqsu il-qabża li hemm bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjoni Ewropew billi nħadmu sew u b'saħħitna fuq dawn l-anijiet li għandi f'semmejt li tagħmel li ċittadini tal-Unjoni Ewropea ikunu jistaw jiġu mejuna biex ikunu jistaw jiltaqgħu jew jkun hemm rikolċiljazzjoni permezz ta' arfin aħjar tal-ħidmiet Ewropej, rispetta rwol li jaqduma bħala vetrina tal-Unjoni Ewropea huma wkoll iridu jaqdu dan ir-rwol biex inaqsu dan il, din il-qabża li hemm bejn ċittadin l-istituzzjonijiet, l-istituzzjonijiet Ewropej, naħa l-oħra jridu jimplementaw azzjonijiet biex iħadmu l-magna tal-Unjoni Ewropea fajn ċittadini Issa nixtieq ngħaddi u nibda nitkellem bl-Ingliż. azzjonijiet u proposti li ser jiffurkaw fuq amministrazzjoni aħjar L-ewwel net ser ikun hemm infurzar sħiħ tal-amministrazzjoni tajba mhux biss mit-tliet istituzzjonijiet iżda wkoll mill-Aġenziji kollha fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'rigward tad-deċiżjoni komuni biex jagħmlu hekk fl-2008 punt ieħor. Huwa biex jiġi żviluppat eh, kodiċi komuni għall-amministrazzjoni tajba U jiena nitlob li kunem dan il-kodiċi komuni għall-istituzzjonijiet u l-aġenziji kollha Ewropej. U jien ukoll qed nitlob li jkun hemm definizzjoni aħjar ta', ta dan li jiġbor fih il-violazzjoni tal-prinċipju tal-amministrazzjoni tajba. U mhux kif inhu eżattament palissa pala regola vinkolanti. Jien ukoll nixtieq nissuġġerixxi l-uffiċjal għal trasparenza ta' trasparenza għal kull eh, korp tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li din hija xi ferm importanti fl-aħħar l-Ombudsman Ewropew irid jagħmel supervizjoni tal-implementazzjoni tal-Charter tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet fundamentali. Din hija ħaġa importanti ħafna. Eh, serje oħra ta' azzjonijiet u proposti jikonċernaw il-bżon biex tizdiet in-notorjetà tal-servizzi tal-Ombudsman Ewropew. Ser nidilkom xi figuri. Zida tal-elementi bejn 2003 l-2008 kien ta' 28.5%. Jekk tqisu iż-żieda ta' eh, admissible complaints dan kien fżieda ta' 15%. Jekk ma tqilx dan per capita, jekk tqis dan per capita, iżieda kienet ta' inqas minn 1%. Kienu kunem, kienem u kol nuqas ta' eh, inquiries bis 16.3% u kol zida fil-budget. Dan ifisser biċċar li jridu namlu pubbliċità iktar fil-rigward ta' drittijiet ta' ċittadini biex dawn huma jirreferu għall ombudsman Ewropew u għal daqstant jiena nitlob li jkun hemm kampanja ta' informazzjoni permanenti li taħdem b'mod kontinwu maċ ċittadini Ewropej u jkun hemm kooperazzjoni iktar mill lib mal-medja għaliex dawn huma ferm importanti biex inkunu nistgħu nilħu l-ċittadini biex bekk dawn jirreferu għall-Ombudsman Ewropew. Jien ukoll irrid li jkun hemm iktar parteċipazzjoni f'konferenzi u seminars u jkun hemm network deċentralizzat għad-delegati tal-Ombudsman Ewropew li ma ser jiswew xejn għaliex dan pratikament ser ikun hemm ser ikunu hemm flimkien mal-kooperazzjoni mal-, -kooperazzjoni mal Eh, permrefs fil-Unjoni Ewropea, jkun hemm ukoll centers ta' informazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha, u wkoll jiena nipproponi lil parlament li deċiżjoni deċiżjonijiet amministrattivi ikunu jiġbru fihom id-dritt li ċ-ċittadin jirreferi għall-ombudsman kif diġa hemm fid-data protection issues. Issa fir-rigward ta' referenzi għall-ombudsman dan għandu jsir flimkien ma' gwidi gwida ħjar l-ċittadini meta dawn ikun qed jagħmlu l-ilmenti tagħhom biex ikun hemm ukoll filtering uh, e-system filtering fir rigward tal l-ewwel domandi meta l-ċittadini jkunu qegħdin jagħmlu d-domandi tagħhom. Iridu naqsu kemm jista' jkun l-ilmenti li m'għandhomx jaqsmu magħna bħalissa hemm 85% ta' l-ilmenti li jiġu mres għalejn l-ombudsman jien ukoll irid ikun hemm li jkun hemm manwal komuni interattiv għal kopi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. Biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jindirizzaw direttament lill-istituzzjoni konċernata. It-telet punt irid ikun hemm intensifikazzjoni ta' kooperazzjoni li hija ferm importanti. Kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u il-membri parlamentari Ewropej. Tafu li inqas minn wieħed minn kull 10 tal-ilmenti kollha li ġew introdotti għall-ombudsman ġew introdotti mill-MPs. Dawn jistgħu jagħmlu ilmenti lill-Ombudsman Ewropew, però inqas minn wieħed minn 10 saru mill-MPs. Għal daqstant l-MPs għandhom isibu modi aħjar, modi iktar semplifikati biex resqu dawn l-ilmenti. Irid ikun hemm ukoll kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u il-Kumitat ta'kom. Għal dawla ħarsin uh, eh, kien eccellenti, il-kooperazzjoni kienet eccellenti, però tkun aħjar irrid ikun irridu wkoll investigaw eh, kwistjonijiet li huma overlapping. Irrid ikun hemm kooperazzjoni wkoll bejn l-Ombudsman u kumitati oħrajn. Irid ikun hemm kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u l-Ombudsman Reġjonali Nazzjonali u wkoll mal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Hemm però m'hemmx biżejjed. Tafu li fit-2008 kien hemm biss tmien każijiet liġi komuni Ewropea li ġew finalizzati flimkien mal-Ombudsman Ewropew u l-Ombudsman Reġjonali Nazzjonali. Kien hemm biss Tminja, dan mhux biżejjed, għadna l-bot wis. U allura rridu nintensifikaw iktar din is-sinerġija f'dan dan in-netwerk. Jien ukoll nitlob li kulem hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Ombudsman Ewropew u wkoll il-Kummissjonijiet ta' drittijiet tal bnidem nazzjonali biex bekk ikunu nistgħu eh, nżommu ma' Charter Ewropew u l-aħħar iżammux l-inqas kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għal każijiet ta' amministrazzjoni ħażina li tkun persistenti u li għalija l-Ombudsman ikun ħareġ rekomendazzjoni u tkun ġiet approvata mill-Ombudsman. Din hija ferm importanti. Ir-raba u l-aħħar serje ta' azzjonijiet u proposti dawn għandhom xieqsom ma' t-tip ta' l-azzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew. L-Ombudsman Ewropew fl-opinjoni tiegħi għandu isaħħaħ il-review fil rigward ta' artiklu 226 u artiklu 228. Fir-rigward ta' proċeduri ta' ksur kif tafu. Hemm punt importanti fi rigward ta' regolamentazzjoni aħjar tal-Unjoni Ewropea u hemm kwistjoni li fija l-Ombudsman jista' isegwi kemm eh, elementi ta' proċedura kif ukoll ta' sustanza għal daqstant E, kol e, l-Ombudsman irrit innaqqas il-żmien fir-rigward tal-inkjesti. Il-medja hija 13 il-xar bħalissa, però kien hemm ukoll 18 il-xar, iżdew min ta' 18 il-xar. U dan irid din titjeb. Il-Ombudsman ukoll irrit jagħmel follow-up sistematiku ta' rimarki kritiċi tal-Ombudsman fil-rigward ta' mal-amministrazzjoni ħażina biex bekk ikun hemm iktar pressjoni fuq l-istituzzjonijiet f'każ ta' amministrazzjoni ħażina. Fl-aħħar, l-Ombudsman ukoll irrit isaħħa l-użu ta' proċeduri iktar simplifikati u soluzzjonijiet uh, li ikunu bbażati fuq konsens. Din hija ta' ferm importanti biex itkun tista' jkun jistgħu jiġu trattati mod aħjar dawn l-elementi. Nirringrazzjak ħafna, Sinjura President. Ek għandek għadkom xi domandi jiena nirrispondihom bil-qalb. Grazzi. Noħodla? Eh, allora prem il-dibattito, eh, do la Grazzi, issa ser nibdew il-dibattito tagħna, ser eh, ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Gruni. Grazzi, signor President, grazie, sur Manet. Tajtna ħafna informazzjoni, pero nishtiqek tejdilna x'inhuma il-prioritajiet tiegħek bħala eh, ombudsman futur, jekk inti tiġi elett, x'taħseb dwar ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew? Taħseb eh, li hemm bżonn ta' bidla fl-istatut tal Ombudsman Ewropew, x'taħseb li għandu jsir minn ħaġa l-istituzzjonijiet Ewropej biex ehm, is-servizzi jitjiebu is servizzi għaċ ċittadini jitjiebu taħt skont trattat mingħajr ma nqogħdu niddiskutu l-ombudsman preżenti, x'hemm x'naqasijiet hemm bħalissa fir-rigward ta' l-ombudsman Ewropew u kif inti għandek f'moħħok li it-tejjeb eh, situazzjoni u x'inhu mal-pjanijiet tiegħek kif ser twassal dawn il-pjanijiet tiegħek. kol forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar kif jista' jkun hemm kooperazzjoni mal kumitat ta' pizzjonijiet tal-Kummissjoni wkoll ma' istituzzjonijiet oħrajn. Grazzi ħafna is-Sur eh, Bossinaru. Sur Manet il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ra li fl-2008 36% tal-ilmenti kellhom x'jaqsmu ma' nuqqas ta' trasparenza inkluża nuqqas ta' informazzjoni, rifjut ta' informazzjoni jew inkella ta' dokumenti. Allura, kif ser intejbu dan il-punt biex bekk iċ-ċittadini kollhom iktar fiduċja? X'in il-proposta tiegħek? X'inhu l-proġett tiegħek? Grazzi. Grazzi, Signora Henkis. Grazzi. Sur Monet, jien nixtieq insaqsik xi domandi osra ħafna. Din għandha x'taqsam ma' dak li qed Mod konvinċenti ħafna li wieħed mill-għanijiet tiegħek huwa li ttejjeb eh, l-immaġini tal-Ombudsman, tal-Uffiċċju tal-Ombudsman fl-Unjoni Ewropea. Aħna edin emmek biex nkunu ta' servizz ċittadini, pero dan ma tantx ikun ċar ta' spiss. Allora id-domanda tiegħi hija din, x'garantiji tista' timmaġna li sertati biex tassigura li fost il-ksur ta' drittijiet mhux ser ikun hemm ċertu ksur mod partikolari li inti tassigura li jkun hemm ugwaljanza fid-drittijiet l ta' drittijiet biex bekk ħadd ma jħoss li il-problemi tiegħu se jiġu ma jusa bħala sekondarji minħabba raġunijiet politiċi. It-tieni domanda. Inti semmejt dinamizmu utli. Din hija xi ħaġa li toġobni ħafna. Inti taħseb li inti b'saħħtek biżejjed biex tassigura li ser tanalizza l-kwistjonijiet eh, fid-dettal ħafna li huma relatati mal-korruzzjoni, anke jekk din il-korruzzjoni tiġi prezentata fl-ola livelli ta' gvern. It-tielet domanda. Il-kwistjonijiet ta' ħelsien, eh, eh, sigurtà, dawn huma differenti per spiss jimxu it-tfit għandhom xaqsu ma' xuxin. Issa hemm kwistjonijiet li jirreferu għal fatt li xogħol kontra terrorizmu jew inkolla xogħol li saħaħ li e, e, ta' liġi huma importanti. Jiena naħseb però li noqogħdu attenti ħafna għaliex xogħol kontra terrorizmu u l-infurzar ta' liġi u affermi importanti, però Din hija l-opinjoni personali tiegħi. Nixtieq nkun naf eżattament x'taħseb inti dwar din il-kwistjoni ferm sensittiva u li spiss niddibattuha. Ir-raba domanda. Wara li jidħol fi seħ trattat ta' Lisbona ser ikun hemm ehm, referenda referenda ġodda u allura inti x'taħseb li Eh, dwar il-minoritajiet eh, etniċi, bħal per eżempju ċertu minoritajiet ma jistawx jużaw il-lingwa tagħhom għaliex huma jappartjenu għal grupp etniku partikolari. Inti x'taħseb dwar dan f'dan ir-rigward? Grazzi. Is-sur eh, Sinjura Paradelli kjoġbok. Grazzi tal-prezentazzjoni tant dinamika. Inti ġa spiegajtinna dak li għandu jagħmel medjatur biex ikun jista' jilħaq l-anijiet ta' xogħlu. Mela, mistoqsija oħra, kif bissibek tnaqqas iż-żmienijiet biex wieħed iwieġeb għad-domandi li jsiru? għat biex jinġifiri kuna it-tweġibiet moti għal domandi. Fil-prattika però. Is Laura Nevori Harkin, grazzi tassew u eh, lejla tajba kulħat grazzi għal eh, prezentazzjoni dettaljata u pratika. Jien għandi numru ta' mistoqsijiet li nixtieq nsaqsik fil-qosor u ħafna minnhom iduru ma' ċertu eżempju ta' kwistjoni li inti qajmt waqt il prezentazzjoni tiegħek. Inti l-ewwel ħaġa tkellimt dwar li nimxu minn drittijiet klassiċi għal sfidi ġodda. Tista' tagħtini eżempju ta' x'tista' tfisser qed tfisser b'dan kollu? Mbagħad tkellimt ukoll fid-diskussjoni tiegħek dwar il-kwistjoni differenzi bejn is-sistemi legali differenti li jeżistu u anki il-rispett li dawn iż-żewġ sistemi legali fis tista' tilabra kemm xi iktar dwar dan ti titkellimt ukoll dwar kif il-liġi għandha tkun tejma s-servizz ta' ċittadini għandek xi ħaġa partikolari f'moħħok, pereżempju xi tip ta' leġislazzjoni partikolari Ewropea li tikkonċerna ċittadini aħjar u f'kien kif tista' taqdir wol tiegħek mod l-aħjar aħjar mod. Ir-rabbi mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam dwar il-mal administrazzjoni ħażina u kif tista' tixtieq twessa din id-definizzjoni. Ma fimx eżattament xrid tajt dak il-klim u forsi tista' tispjega kemm xej aħjar. Inti semmejtu koll l-ħtieġa li konna sinerġija msaħħa bejn l-Ombudsman Ewropew u l-Kumitat ta' Petizzjoni meta jkunu din jinvestigaw l-istess kwistjonijiet. Naħseb jien għandek xi ħaġa speċifika f'moħħok u jekk tixtieq tispeċifika jkun nilqadan il-punt. Grazzi tassew, sassur Laura Nevoli Hawken. Grazzi sew, jina u kol nishti nirringrazzjak tal-punti kolla li semmejt u nistanejt li jiva għan potenzjal għonek. Inti semmejt li tixti tejjeb il-monitoraċ tal-proċedura ta' ksur u li kollok il-kompetenza kemm eh, f'dak li għandu xjaqsam ma' proċeduri kif ukoll dak li għandu xjaqsam ma' sustanza jew inkella deċiżjoni tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Tista' tispjega daqsxejn iktar kif tkun tista' tagħmel monitoraġġ ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni fis sostanza? U bad għandi mistoqsija oħra. Inti tkellimt dwar xi ftit drabi kważi kważi qatt jekk il-parlamenti il-parlament id-deputati hawnhekk użaw xi drittijiet tagħhom dak li għandu xi jaqsam l-ombudsman f'liema każijiet qed semmina hawnhekk. Fejn suppost kellna nagħmlu xogħolna aħjar sabiex bekk aħna nkunu forsi ressaqna każijiet aktar quddiem l-ombudsman. Tista' tispeċifika daqsxejn għaliex ovvjament la dubi dan huwa punt eh, importanti inti għet t fuqna u forsi jista' jkollok affarijiet serji f'moħħok li aħna forsi njorajna. U jiena verament kurjuża biex nara eżattament fejn ma minni xogħolna sew. Grazie, l'onorevole. Grazzi, Sassur Salavrancos. Grazzi tassew, nishtiq nirringrazzjak ħafna sur monet. Mela, rigward il-bilanċ bil kumitat ta' Petizzjonijiet u l-Ombudsman. Mela, għajd li daqxin. Inti jett tara li xi repetizzjonijiet istituzzjonali ġifiri, repetizzjoni ta' xogħol bejn il-Komitat ta' Petizzjoni u xogħol tal-Ombudsman. Tista' tgħidilna eżattament x'inhuma il-kompetenzi ta' x'inhuma l-kompetenzi ta' kull istituzzjoni biex nevitaw reputazzjoni ta' xogħol jekk jogħġbok. Sur Monet, tista' twieġeb? Iva, ħafna mistoqsijiet, Sur President, ħani prova ma ninsa l-ebda waħda minn dawn is-sossijiet li sajt li. Mela nirringrazzjak tal-mistoqsijiet tagħkom, grazzi s-Sinjura Gruni tal-mistoqsija tiegħek. Inti saqsejtni biex niġbed l-attenzjoni fuq priorità waħda li na fost dawk kollha li semmejt. <laughs> Dan huwa ferm diffiċli għaliex ovvjament hemm numru wiesa ta' kwistjonijiet li jidru li huma prioritajiet forsi fuq livelli differenti, però bla dubju Eh, kollha kważi huma prioritajiet issa min-naħa tiegħi jekk jiena jkolli nidentifika priorità waħda din tkun id-dritt ta' ċittadin li jappella lill-ombudsman u naħseb hawnhekk għandna bżonn dan id-dritt li jkun imħaddan u u fil hija l-iktar priorità importanti biex namlu proċedura ċara l-uffiċċji li eżistew għal 14 sena u edin naraw profil aktar roli fin numru ta' każijiet li qed titres qudiem l-Ombudsman Ewropew. Ħafna mill-pajjiżi tagħna għandhom l-istess ċifri, però nistgħu naraw li l-volumi ma kollha aktar għaljin. U jekk inħarsu lejn każi validi li huma ammissibbli jew huma koperti mill taħt responsabilità ta' l-Ombudsman Ewropew taraw numru kbir. U m'hemmx ombudsman nazzjonali, l-ebda ombudsman nazzjonali jkun jista' jiddeventa dik il- dik ir-rata baxxa fuq livell Ewropew iċ-ċittadini li eh, jikkuntattjaw l-istituzzjonijiet Ewropew ikun forsi grupp iżgħar. tista' tispiċċa wkoll fejn kollok sitwazzjoni fejn kollok każijiet ta' miljuni jekk ħan niftħu ktar l-istampa ġenerali, jekk ħajkun nirwessa ktar l-istampa. F'dawn l-14 sena ta' Ombudsman Ewropew kena numru l każijiet fejn l-Ombudsman huwa kompetenti ġenwinament. Forsi dik il-problema li xumbat il-budget għall-ombudsman ikun jiġi kritikat minn numru ta' parlamentari, deputati parlamentari forsi jista' jkollok viżjoni iktar simplistika li forsi kunet tiswa aktar flus meta tiġi biex titratta għal każijiet partikolari ta' ċertu ċittadini, każijiet validi. Forsi każijiet validi huma wisq baxxi biex tiddibatti mbagħad fuq il-finanzi jina għajt ma' il-kwistjoni fil-Belġio għaliex iċ-ċittadini għandhom din l-idea u għal numru ta' raġunijiet aħna irridu namlu l ċittadini aktar konxi dwar il-rol tal-ombudsman u għadrit tagħhom u mod kif huma jistgħu jidaħlu applikazzjoni u anki jitkellmu dwar l-menti tagħhom anki permezz ta' computer sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nassikuraw li ħafna mill-każijiet li qed jitresqu quddiemna huma affarijiet li nistgħu nittrattaw magħhom. U neliminaw dawk li ma nistgħux nittrattaw magħhom. Prejna naħseb li rridu namendaw l-istatut ta' l-Ombudsman Ewropew għax erba snilu konna fl-istess situazzjoni jina fil-fatt tlabt favur eh, riformi. Però se qed nara li dan qed isseħ li fil-fatt eh, dawn iż-żewġ bidliet li naxtaqt nara isaħħu fil-faġġew inkorporati fl-istatut ġdid tal-Ombudsman Ewropew. Fil-fatt jien nixtin nifra l-Parlament u l-Ombudsman li ħireġ li ġilet fil-fatt eh, li qed il-mandat jew li fil-fatt iġilet biex dan din il-bidla s-seħ. Artiklu 4 li taj permetti l-Ombudsman biex iżom f'moħħu ta' informazzjoni ġiet ipprovdat, ipprovduta fil- fil-artiklu 9 taħt eh, regolament 1049. U dan huwa arranġament prattiku li jista' jista' nistgħu naraħ f'arranġamenti nazzjonali u ma ta' valur ħafna l-ombudsman. Tista' tingħata garanzija għal ċittadini l-informazzjoni provduta meta tkun eh, ġeneralment konfidenzjali tinżam konfidenzjali. jekk kantità tisir takkuża dwar l-amministrazzjoni, ovvjament wieħed irid jevalwa l-konfidenzjalità. Però ombudsman għandu jibqa' dejjem neutrali. U allura din il-konfidenzjalità maqsuma ma' mod kif aħna nistgħu nnollu nżidu l-fiduċja taċ-ċittadini rigward l-ombudsman. Hemm suġġerimenti oħra mhux ħanagħmilha issa però għaliex din il-kwistjoni tiġi dibattuta fil-Parlament u l-Parlament iddeċida li tkun ħaġa ħażina. Jiġifieri li naqdu ċertu pajjiżi u nagħmlu Ombudsman Ewropew li jkun kompetenti biex jirreferi kwistjonijiet fil-qudiem il-qorti tal-ICJ jekk ikun hemm mal-amministrazzjoni Mit-trattat ta' Nizza, Parlament għandu dritt li jagħmel referenza tal daw il-każijiet lil qorti allura jien naħseb hawnhekk nistgħu insaħħu kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-qorti għabbażi ta' dawn il-proposti li saru minnaħa ta' l-Ombudsman u anki mħadna minnaħa l parlament Il-Parlament jista' bla dubju jisaħħaħ u jagħmel referenza ta' każijiet meta l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea meta jħoss li dan ix-xira. Issa rigward kif nimplementaw tali programm wiesa. Iva, huwa programm wiesa u jiena ambizzjuż dwar dan ir-rwol, jien jaġobni dan ir-rwol, nemmen li ċittadini Ewropej huma intitolati li kollhom ombudsman Ewropew nazzjonali jew reġjonali jista' jwaħdem fl-aħjar li fel possibbli huma f'dan 14-il sena dan ir-rwol żviluppa pożittiv u jista' jitjieb. Issa kif nistgħu nilħu dawn l-għanijiet jekk jiena niġi moti dan il-xogħol ikolli ħames snin żmien biex nista' nagħmel dan ix-xogħol u nista' nagħmlu b'żewġ modijiet. Billi nuża l-63 impjegat fil-uffiċċju tal-Ombudsman mod effettiv. Impoġġi kull persuna fl-aħjar xogħol, nużaw it-talenti kollha, nafli hemm talenti verament tajbin, b'saħħithom mhux qed eh, infaħħarhom għal xejn. Jiena kont impressjonat fil-kwalità ta' xogħol li jagħmlu dawn l u huwa teamwork qawwi u jaħdem tajjeb flimkien u tini mod u li ngħid li ma tistax twassal u tilħaq l-għanijiet kollha ta' dan il-programm mingħajr ma Ministra u tara li toħloq sinerġija u anki jkollna hemm rida li tikkoopera u toħloq eh, kwistjonijiet tajbin fost l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea allura rridu nkunu kontenti għal dan kollu u nizommu l-kuntatt ukoll mal-persuni involuti biex bekk nkun nistgħu nimxu l-qudiem. Meta jiena sirt ombudsman tal-Belġju, jiena kont eh, daqsxejn sibti diffikultà għaliex ħadd marit li jkun hemm xi ħadd qod eh, jikkontrolla x'qed jagħmel. Jew inkella jkun isu spija fuqhom, però dan kien mod kif inti tista' jkollok amministrazzjoni aħjar, jista' jkollok soluzzjoni fejn jista' jirbaħ kulħadd. Din fil-filosofija ta' kooperazzjoni u dan il-programm jista' jkun ta' ċell ta' ta' suċċess jekk ikun hemm kooperazzjoni bejn l-uffiċċji u l-istituzzjonijiet min-naħa l-oħra. F'termin ta' kooperazzjoni mal-Kumitat ta' Petizzjoni, nixtieq nitratta din kwistjoni iktar il-qudiem għaliex tliet persuni saqsew din il-kwistjoni u ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li qed niddedika ruħi għal mistoqsijiet tagħkom biss. Jiena naħseb li weġġibt il-mistoqsija tagħkom rigward il-kooperazzjoni mill istituzzjoni tal oħra jiena naħseb weġġibtkom hawnhekk. Għattilkom kif nistgħu nilqu għal din il- nsaħħu din il-kooperazzjoni sa sur Bostinaru, jiena naħseb li inti ressaqt il-mistoqsija tiegħek bl-Ingliż. Sur Bostinaru, mela ta' bilħa, iva, 36% ta' l-ilmenti kellom xie ma' trasparenza, nuqqas ta' informazzjoni, nuqqas ta' dokumentazzjoni. Iva, dan huwa numru pjuttost oli. Huwa aktar oli mill-livell imqabbel ma' livell nazzjonali. Għal 36% huwa hija ċifra għawis. wisq Miġet najt, messax najt li hija ċifra ta' tħassib pero sinjal li l-ombudsman fil-fat kif uh, seħ f'dawn l-aħħar 14 sena minn żewġ ombudsman li kellna qabel. L-ombudsman kien mejjun ħafna b'dan il-mod trattat il-ġdid, ġifiri, permess tar regolament 1049 fejn preċiżament U ma zewċ rimedja nies li ma jkollhomx l-informazzjoni disponibli jistaw mor u il-qorti jew inkella jamlu referenza li l-ombudsman. Jien naħseb li din kienet plus mhux biss għall-istituzzjoni tal-ombudsman, però anke ċittadin Ewropew biex jassikura li id-dritt ta' trasparenza ser ikun rispettat u implementat kif inseħħu it-trasparenza, kif innaqsu n-numru ta' elementi dwar il-tnaqis ta' trasparenza lejn l-ombudsman. Nasa permessa kooperazzjoni u anki kuxjenza, għajmen ta' kuxjenza, kooperazzjoni fl-imkien mal istituzzjonijiet Aħna rridu nkomplu n-repetu najdu kemmi importanti. Mux f'kombinazzjoni li artiklu għetta trattat et ipoġġi l-element ta' trasparenza fil-qalba tal-Unjoni Ewropea, naħseb li intom bħali impressjonati b'mod negattiv meta niġu għal qabża bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-Unjoni Ewropea u nuqqas ta' trasparenza fil-fatt hija parti minn min din il-nuqqas ta' fiduċja. Kif għalhekk nistgħu innaqsu din il-nuqqas ta' nżidu aktar il-fiduċja. Iġifri rridu nagħmlu ċittadini aktar konxi aktar marfa, għalhekk rridu taħriġ kontinwu li tinforma li ċittadini biex nagħmlhom konxi kemm hu importanti li huma qegħdin hemmhekk mhux biex jaqdu l-istat jew il-parlament jew il-kummissjonijiet, però l-istituzzjonijiet, skużawni, però jaqdu ċittadini u li ċittadin jaħtieġ għarfien hekk kif hemm imniżel fit-trattat. Ċfri għarfien dwar l-ombudsman anki l-arfin dwar il-ħadima tal-Unjoni Ewropea. U anki barra l-Unjoni Ewropea. Jena jkolli najt u jgħrit nkun sinċir li din il-priorità ma tantx maqsuma. It-tjibet, bla dubju, pero għatfa dal-ħafna xisir. U t-tini element hija kooperazzjoni. Kooperazzjoni permezz u kif għat il-Sinjura Grini billi nikkooperaw mal-Aġenziji kollha. Jiena tkellimt ma' Sur Minxtaf mill uh, mal-konsulenta l banek għal-Investiment l-ombudsman għamlu memorandum of understanding sabiex jirċievi l-menti. Fatt me konna din najdu kif għalfejn kien importanti għall istituzzjoni tkolla anki għall istituzzjoni tiegħu stess biex l-arfin jikun parti mill-prioritajiet ta' kuljum. Ġifri, arfin u kooperazzjoni għandhom ikomplu sabiex dawn waslu fl-ħar mill-ħarra trasparenza. ċertu regoli vinkolanti, anki sanzjonati eventualment mill-autoritajiet, iċert waqqaf l-deputat Iva, issa senjura, nwiġab is-senjura Hankis. Iva, nti u korresat nur ta' mistoqsijiet u l immagini tal-ombudsman, pero mux l-immaġini tal-ombudsman nti t-saxħa. rix nifoqa kawis fuq l-ombudsman pala istituzzjoni u li eh, l-immaġini tal-ombudsman, però jena unek nishtiq nifoka fuq id-dritt ta' ċittadin li jirressaq l-menti tiegħu lejn l-ombudsman, dak għandna insaħħu informazzjoni hemmhekk dak il-qasam. U kif nassikuraw ukoll il-kwalità ta' dritt, din hija wkoll dan huwa wkoll servizz tal-ombudsman huwa dmir ta' l-ombudsman li jassikura li drittijiet ikunu srispettati. In-ugwaljanza. Nixtieq immur pass li nem. jiena avukat kif tiġattilkom u għamilt ħafna duplikazzjoni dwar ix-xogħol ta' ugwaljanza li mhix eżattament l-istess fil-liġi komuni u fil-liġi kontinentali, però l-ikwalità, l-ugwaljanza hija xi ħaġa. Equality bl-Ingliż tersa iktar rib is kelma solidarjetà. U pala disa snin, pala ombudsman nazjonali, pala disa snin sħaħina, nemme li fis servizz pubbliku aħna ma nistawx nam naqdu d-dmir tagħna jekk aħna ma nkunux qegħdin hemm biex nassikuraw ugwaljanza u lek u equity bl-Ingliż. Ma nistax niżviluppa ħafna l-konċett ta' equita hawnhekk xina pjuttost ħarqan fuq din il-kelma per din hija kwistjoni kurċjali fis servizz pubbliku fejn l-ombudsman jista' jaqdi rwol biex jgħin aħjar l-amministrazzjoni biex tkun konxja dwar dan l-element. U minnu jina sissadni ma tkellimx dwar ġilida kontra l-korruzzjoni hija wkoll parti mill-qalba tal-mandat tal-Ombudsman Ewropew. Iva, Jiena kuntent ħafna u fil-fatt nerġa' mur lura mistoqsija Sinjura Gruni, jiena kuntent li l-istatus il-ġid tal-Ombudsman tiħ ċans biex ċittadin ikun jista imur f'entità pubblika wara li jitressa u dimentità pubblika la darba jkun ħati jew jista'b akkużati jew ħati ta' korruzzjoni. Hemm kwistjoni ta' korruzzjoni. Jista' jkollok Ikun jista' jkun hemm ħafna każijiet ta' ħadima ta' gvern li jinstabu ħati ta' korruzzjoni. U għalhekk importanti li l-fiduċja issaħħuha fl-Unjoni Ewropea x'inkella b'jekk hemm ħafna korruzzjoni, l-fiduċja hija l-ewwel waħda li ser tiġi eliminata. Għal pero għal dar boħra li li kontrollaw il-korruzzjoni u naraw li ma jkunx hemm korruzzjoni, ovvjament den ħadd tiġi wara. It-taħriġ hija priorità biex nilqgħu dawn il kwistjoni rridu nassikuraw li ċ-ċittadini, il-ħaddiema tal-gvern irridu jkunu jafu kif għandhom jitrattaw ma' ċerti kwistjoni. Il-libertà u s-sigurtà kwistjonijiet relatati ma' dawn iż-żewġ Ovvjament, jiena naqbel miegħek fuq dan il-punt, dawn huma marbutin ma' xulxin, iżda xi kultant jista' jkun hemm kontradizzjoni jew il-ħaddim ta' ċivil jew min ifassal politika jagħtu wis dritt eh, lil naħa meta qablu ma' oħra. U fuq dan il-punt fej jiltaqaw il-libertà u sigurtà hawnhekk naraw fejn l-uffiċċju tal-Ombudsman ukoll irid ikun ta' sew viġilanti. Joqgħod attent illi kemm is-sigurtà eh, li s-sigurtà tista' titwettaq fil-fatt iżda fl-istess waqt qed nosservaw il-libertà l-ħelsien u din kienet sfida kbira ħafna għal mijiet ta' snin u se jibqa' hekk għal snin li ġejjin iżda fuq livell tal-Unjoni Ewropea u livell ta' nazzjonijiet naraw li għandna istituzzjonijiet illi tassew ma' viġilanti. Il-ħin kollu qegħdin e, jiġdu l-attenzjoni ta' min ifassal politika li ma jagħtux wis vantaġġ l eh, lis-sigurtà meta mbagħad eh, il-libertajiet. Issa inti semmejt eh, ukoll il-vjolazzjonijiet kontra il-minoranzi u naf illi inti u kol tara li kunem ir-rispett għal dawn il-minoranzi. Jina naf il-minoranzi sewa ħafna fil-pajstija il-Belġu, fejn hemm ħafna minoranzi, hemm tlet minoranzi u mhux dejjem huma l-istess u allura naf ħafna dwar dan il-punt jiena tassew impenja tal-rispett tal-minoranzi u għal disa snin jiena u kol kell interess kbir biex nizgura li l-minoranzi huma rispettati. Iżda jisegħu minoranzi bħal per eżempju għabbażi eh, ta' razza, ta' sess, jew għabbażi ta' lingwa. Eh, din dakin interess partikolari għalina, għalija għal disa snin u fuq livell tal-Unjoni Ewropea jekk ikolli l-opportunità nixtieq nkun aktar attiv ukoll fuq dan l-aspett. Eh, Sur Monet, jekk joġbok jekk tista forsi tħaffef xi ftit Sinjura Pagliaderli, kif nistaw aħna nħaffu l-proċess, jina kontent ħafna tal din il-mistoqsija, għalix minix ma nishtiqx li nkun wieħed li nagħti forsi ħafna dejat astratti man bat ma nagħtix eh, eh, eżempji konkreti. Kif qed qabel? Din hija xi ħaġa li ġiet approvata diġà, jiġifieri diġa' qegħdin nilħu żmien ta' 12 il xar, fil-fatt bħalissa qegħdin fil-stadju ta' 13 il xar u naħseb għandna nilħu 12 e, il xar, jiġifieri iż-żmien li għandna għal dak nidu x'jaqsam il-żmien stipulat minn naħta l-Kommissjoni, 12 xar huwa żmien stipulat żmien aċċettat. Iżda, Kif se nagħmlu dana kollu? Dan kien fil fat l-aħħar punt tiegħi billi nużaw aktar u aktar soluzzjonijiet ta' bażi tal-konsens kif ukoll proċeduri simplifikati. Fejn ir-rabta? Dan din hija xi li għamilt fil-Belġju. Innużaw trattament aktar flessibli biex bekk inti tifranka ftit tal-żmien biex bekk inti u l-personal tijak nkunu nistaw bekk nallukaw ħafna ktar ħin għat-talba u għallu rridu naraw aktar u aktar fejn ikun hemm trattament aktar flessibli u aktar faċli biex bekk nifrankaw il-ħin u biex bekk mbagħad dan il-ħin jintuża għal aktar talbiet. Dan huwa l-metodu li użajna f'pajjiżi u dan huwa l-metodu kif jista' jsir ukoll fuq livell eh, Ewropew. Is-Sinjura Harkin issa. Skużawni tal-pronunzjajt il-kellim, Sinjura Harkin. Inti eh, saqsejtni diversi mistoqsijiet. Ma, ma nafx jekk fimx l-ewwel mistoqsija dwar l-sfidi. Eh, għalhekk e, xtaqt immur t-tini mistoqsija minnu fih. L-Europa hija bbażata f'żewġ sistemi legali il-liġi komuni u l-liġi anglosassoni jew U fuq naħa l-oħra għanna il-liġi eh, il sistema tal-liġi kontinentali. Jiena nħoss illi dawn jikkumplimentaw sewwa lil xulxin u kif qed is-Sinjura Hankis jiena eh, fil-Belġu fukajt fuq eh, l-equity ġustizja biex najdu hekk li ġem il sistema ta' equity biex bekk dan kollu jiġi introdott fil sistema legali f'pajjiżi. Nassugurakom, kien ta' sew diffiċli illi nikkonvinċi l-Parlament min ifassal politika kif ukoll l-akademiċi eh, dwar dan il-punt. U ħassejt li dan kien prinċipju illi jista jkun tassew utli biex nintroduċu fis-sistema legali tagħna u għalhekk inħoss li aħna hawnhekk għandna ehm, rabta kbira bejn iż-żewġ sistemi tal-liġi u ħafna drabi nħoss illi rridu natu aktar enfasi fil-mod kif aħna nittrattaw ċertu talbiet fih dan is-sistemi eh, punti li xtaqt nizviluppa per għandix il-ħin u illi issa għanna tliet ġenerazzjoni ta' ombudsman fiż sabajnijiet U mbagħad l-ewwel kellna fil-pajjiżi Skandinavi, mbagħad wara dittatorjati, eh, mbagħad kellna wkoll il-waqa tal portera tal-ħadit u hekk allura rajna ambasman differenti, prioritajt differenti Pero dawn il-fazit kollha ma eh, utli għaliex kollha eh, jorbtu ma' xulxin għalhekk il-Ombudsman Ewropew, pala Ombudsman għall-Ewropa, b'żewġ sistemi ta' liġi għandu jitrattom b'mod eh, illi eh, huma uh, komplementari lejn xulxin. Issa, dwar l-amministrazzjoni, meta s-sur l-ewwel ombudsman, propona l parlament Mm, għandi l-litra fil-fat eh, fl-1996 u 97 il-definizjoni ta' eh, amministrazzjoni ħazina u għal li dan għandu jkopri il-ksur ta' regola vinkolanti jew prinċipju vinkolanti. 14 sena ilu jina ma qbilx miegħu u ktiblu għatlu le, għal dan għandu jkun aktar wiesa bħala definizzjoni. L-amministrazzjoni ħażina wkoll trid tqisu kol ksur ta' soft rule, soft law, prinċipju, anki jekk dan mhux finkolanti Ma jfissirx preċiżament illi ammissjoni ħażina tfisser illegalità, din tfisser illi irridu naddu għal kunċett usa ta' għal dak nixosam definizjoni. Issa nwieġeb għal mistoqsit li Eh, Saqsajtuni dwar ir-relazzjoni bejn il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-Ombudsman. Namla ċara mill-bidunet illi jina naħseb għal xina segwejt l-istorja ta' din l-istituzzjoni sam il-bidu tagħha, il-kooperazzjoni bejn l-Ombudsman u s-Sur eh, Soderman, s-Sur Kimanduru s-lum u l-Kumitat ta'kom ta' pensjonijiet, ta' Petizzjonijiet kienet waħda eċċellenti. U għalek naħseb u fil fatt minix għadam kritika unek, anzi, għal-kontrarju. U il-razzjoni hija ħafna ħafna ħjar minn ħafna pajjiżi fuq livell nazzjonali. U fil-fatt dan huwa eżempju li ħafna ambazman eh, ambasman nazzjonali u kompetenti nazzjonali għandu jsegwu. U fil-fatt jina rajt fir-rapport tagħkom is-Sinjura Pagliadelli qalet l-istess ħaġa Fuq eh, kwistjonijiet sirdoppjati bejn l-Ombudsman u l-Kumitat ta' Petizzjonijiet, aħna nistgħu nikkopraw aħjar biex ma noqogħdux eh, nirrepetu x-xogħol. U naħseb nistgħu nsibu aktar u aktar kwistjonijiet jew il-menti fejn il-Kumitat huwa kompetenti fejn l-Ombudsman minnaħat tiegħu kien qatt attiv fuq livell individwali u forsi hemmhekk jisekonna aktar skambju ta' tarif fix-xogħol tagħna meta qegħdin naħdmu fuq l-istess kustjonijiet. Signor Hawken issa. Inti saqsejtni xaġa importanti ħafna mistoqsija ġuridika importanti biex najdu hekk. L-Ombudsman Ewropew huwa intitolat biex najdu hekk illi jivvaluta il-mod kif il-Kommissjoni użat artiklu 226-228 minix qed ngħid dana kollu. Anzi, għal dak li għandu xaqsa mux bis proċedura, sanki fuq il-sustanza jistaw kol jis il-użu ħazin jew il-nuqas ta' użu ta' dawn is-setat. U bekk minix qed ngħid li l-ombudsman jeħtieġ li jikkontrolla jekk il-Kummissjoni Ewropea hijiex tuża eh, din is-seta fundamentali ta' ta' 2028 eh, għax il-memorandum of Understanding iffirmat bejn l-Ombudsman u l-Kommissjoni dwar 226 u 228 mod ċar jgħid li l-Kommissjoni għandha seta ta' diskrezzjoni li tuża żax 226 din id-diskrezzjoni tista' tiġi kritikata Iżda din ukoll ġiet appoġġjata mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, allura dam di mhix kritika, jew se titqiegħed f'periklu li qed ngħid huwa li mhux biss l-Ombudsman eh, diġa kien qed jagħmel dan ix-xogħol jekk inti taqra r-rapport annwali tal-Ombudsman tara li jagħmel dan mhux biss fuq proċedura iżda anki fuq kwistjoni ta' sustanza għal mod kif artiklu 226 tiġi mwettaq u kollu huwa sempliċi. L-Ombudsman jista' pereżempju jgħid lill-Kummissjoni li il-Kommissjoni ma kienx eh, raġunata fil-mod kif hija użat jew mużat ngħid sitta. U dan iwassalni għal prinċipju fundamentali li ġi żviluppat fil-Belġu. Il-prinċipju ta' raġuni, ġifiri entità li tista' tuża seta, ma tistax tuża seta' ek kif jixtieq, għaliex din dan is-seta, din is-seta ma tfissirx li din tista' tintuża mod bla reġuni allura, dan ifisser li għandna konferma hawnhekk minn entitajiet ġudizzjarji fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Ġifiri, il-servizz pubbliku biex juża il-seta tiegħu eh, biex jagħmel hekk irrit jagħmel dan skont eh, regoli ta' reasonableness bil-Ingliż. U dan ifisser illi wieħed irid jivvaluta jekk 226-228 intużawx bl-aħjar mod. Allura mhux biss jekk inti weġibx ta' malarjo le fuq aspetti amministrattivi, purament iżda wkoll fuq il-mod raġonevoli kif dan kollu intuża jew ma ntużax u anki mbagħad għal jekku l-kas il-usu ħażin ta' dana kollu. Issa, s-sur Salavakos, mux jgħatawnek pero xorta sen wieġa pal-mistoqsija tijaw, jina u kol fi fatwa ġit meta għet li jina jidirli li memx eh, tensjoni fil-bejn l-ombudsman u l-kumitat ta'kom. U jidir li li għatba kien dal tensjoni matul dawn il-14 eh, sena. U dan huwa l-mod kif aħna nimxu l-qoddim biex bekk ikolna kooperazzjoni mill-rib. Grazzi ħafna u naħseb hekk nistgħu niftu il-proċedura tal-catch tiegħi. U uh, nara li għandi talba waħda biss mill-nervoli Hepping u għalek nagħti minuta un bat minuta għat-reġiba. Danke wel, mevrouw de voorzitter, ik zou het kort houden. Uh, als ik de heer Monet zo... Grazie, signora President, nżon fil oh, sorry. Jina ma smajt li sur Monet Jena mm, ħadd l-impressjoni li jitkellem sew bil-Olandiż. Nara jien ħan tkellem l-Olandiż. Insomma, huwa għandu programm ta' riforma u um, jidher li dan jisu jgħad f'izolazzjoni, hemm isu tip ta' iżolazzjoni ġewwa Strasburgu fera Brussell hija differenti s-sitwazzjoni. Issa, jiena kont naħdem fil-uffiċċju tal-Ombudsman u dejjem sprivajna nsibu soluzzjoni tajba, kont nipprova nsib soluzzjoni mal-Ombudsman, il-servizzi legali kienu ġili jgħidu li ġini ġan possibbli għal ċertu raġunijiet u allura jiena spiċċajt nipprova nippreserva l-interessi tiegħi għal daqsant aħna qegħdin f'sitwazzjoni mm, ferm diffiċli fl-istituzzjonijiet, jridu riforma wkoll minn ħatan barra, allura din hija sitwazzjoni komplikata ħafna. Allura inti kif tara il sitwazzjoni tijak, il-frigwar tal-medja? Inti qed li titkun prezenti, titkun mm, iktar familjari, allura qed titkellem dwar il-fatt li titkun tkun iktar enerġetiku, però fuq għabazi eh, eh, tal fatti inti kif, kif se tagħmel eżattament? Nirringrazzjak ħafna u nishtiq nishtiqlek kwalunkwe eh, um, ris eh, fil-elezzjonijiet. Is-sur jarek jaġbok. Grazzi, Signora President. Dan għandu xie sama f'na dak li għalli kellim ta' qabli. Jekk nis Nieħdu l-impressjoni li l-Ombudsman Ewropew jista' jgħin in-nies biex eh, l-affarijiet iseħħu u biex l-affarijiet jittieħdu bis-serjetà. Allura inti se tkun vittma ta' suċċess tiegħek stess, ħafna nies jaħsbu li l-dinja diffiċli wis, għandu wis għalfejn għandu qatt nistaqsi lill-Ombudsman. Però l-iktar importanti hija li nis jittihdu bis-serjetà, il-menti tagħhom jihdidu bis-serjetà u jiġu trattati mal kemm jista' jkun li importanti. L-għar huwa meta n-nies ma jisimgħu xejn lura. X'taħseb li jrid jinbidel fil-leġiżlazzjoni biex l-affarijiet ikun jista' jaħdmu mod aħjar, mod iktar maġġel. U għandek bżonn l-għajnuna tal-Parlament naħseb li għawek id naħdmu għall-istess ħaġa Għanna rridu dejjem nitrattaw il-petizzjonijiet mal kemm jista' jkun. Dija xi importanti għaliex in-nies għandhom dritt għal risposta malajr kemm jista' jkun. Risposta xirqa eh, fi żmien xirqa. Allura x'għandu jsir, x'għandu jinbidel dik id-domanda tiegħi. Grazzi ħafna. Der li il-programm TI huwa wieħed ambizzjuż. Forsi kemm xejn wisq ambizjus, ma nafx, però irid tkun ambizjus għal dan ir-rwol. Naf u għatta di l-ħaġa diġà għaliex għal żmien twali li naħdem ma' istituzzjonijiet Ewropej fuq eh, livelli importanti, importanti li nkun nafu kemm jistgħu jkunu qawwi istituzzjonijiet anke fuq livelli naslu għall riformi jew nimnaw riformi. U minnu fuq il-livell Ewropew xi drabi ikun hemm ħaddiema Ewropej, uffiċjali Ewropej li ma tantx ikunu vafur ir-riforma bidla. U dan huwa minnu veru, però din hija parti mir-realtà tal-istituzzjonijiet u anki fuq livell nazzjonali huwa normali li jkollok medjatur jikompli jagħmel eh, talbiet, jindaħan, li jitlob aktar riformi, iktar trasparenza, iktar riformi. Għal disa snin għamiltek fil-esperjenza tiegħi ma ovvjament mhix eh, f'daqqa waħda sir issir il-bidla mill-lejla għan-nar. Eh, jiena tal-limt nkun persistenti. Dan huwa l-unika mod eh, fuq medda medja u twila ta' żmien biex fl-aħħar mill-aħħar tasal dawn l-anijiet. Dan ma jistax isir mill-lejl għal nar. Inti mbata mitli li wkoll mistoqsija oħra rigward il-mezzi ta' komunikazzjoni. Ix-xogħol tiegħi u x-xogħol kif ħanippreżentah fil-komunikazzjoni. Fil Mela, nista' nieħu eżempju minn numru ta' pajjiżi fejn medjatur, pereżempju fl austria fil-Belġju, fil-Franċa u pajjiżi oħrajn, għandek ftim speċjali mal-mezzi ta' xandir biex eh, bekk tkun tista' twassal il-ħidma tagħhom aħjar mux etnajt li tamel eh, konferenza stampa kull-jum, mux dan u eh, dak li għet prova najtijen, pero programmi aktar istituzjonalizzati bil-parteċipazzjoni tal-medjatur f'ċertu oqsma reġjonali u nazzjonali. Dan diġa jeżisti. Onorevoli jar, jina unnek għatfadalli bis 30 sekonda biex jinkun nistan wieġbek u nejdlek skużani. Tolbok skuża, jena naqbel miegħek jista' jkun ferm importanti, ferm diffiċli noħol u speranza jekk bad din l-isperanza misser tiġi rispettata jiena naqbel miegħek. U fil-fatt eċ ta' unek fil-pajis tiegħi stess fil-Belġju. Ħatmu perfett u l-konsegwenzi iva jistaw ikunu verament gravi. Allura għu minnu dak li għat li li rridu naħdmu fl-imkien sabiex bekk nkunu nistaw narfu aħrar id-drittijiet li ma huma drittijiet billi jina nkun nista' nressa eh, diffikultajiet u dimlu bad żmien. U niżviluppaw programmi biex inkunu ċerti li ċittadini ma jdurux lejn il-medjatur għal kwistjonijiet li ma jqawx taħt il-kompetenza tiegħu. Jekk aħna ser nagħmlu xi ħaġa minn ma nikkanċellawx l-oħra tkun tajjeb. Għax din hija kopolazzjoni li għandha għandna nżommu fuq u għandna għandu jkollna. Noi abbiamo finito con l-audizzjoni quindi. Si aħna stemmejna il-smieħ, eh, allura nselmulek, aħna tfadlilna xi minuta biex nalqu il-xogħol tagħna. Kif tafu fil-fatt il-Kummissjoni, il-Kumitat l-għandu s-seta u laqas ix-xogħol jiddeċidi jew inkella jesprimi evalwazzjonijiet, allura fil-tmim ta' din il-maratona aħna nistaw induru li il-President tal-Parlament il-deċiżjoni ta' dan ismiħ bl-interventi kollha u anki l-konsiderazzjonijiet fil-kontenu dak li għandu xesa masmiħ ta' dawn it-tlet kandidati għal Ombudsman Ewropew li għedin jixtiqut li tali huma jeksbu dan il-post. Jekk mawx konsiderazzjonijiet oħra, jew interventi jew kummenti oħra għal uh, din il-presidenza, mela f'dak il-każ jena nala il-sessjoni u nitrasferixxu il-minuti